kontenta illi miġġiet għandna l-opportunità li nitkellmu magħha għaliex qed jiġru ħafna affarijiet fis-suq intern. U nixtiequ nitkellmu dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u kif qed jiżviluppa. Irridu naraw x'inhuma l-proposti li l-Kummissjoni ser tibatilna fil-futur qarib irridu wkoll naraw x'inhuma t-testi leġislattivi li qed jiġu preparati affarijiet li ser jgħaddu għandna però għadhom ma waslux. Importanti li nitkellmu dwar dan u dwar il-prioritajiet għal 2017 u 18. mill ġdid l-affarijiet li nistgħu nistennew bħala membri tal-Parlament u rappreżentanti taċ ċittadini. Għalek bla dewmin ser ngħaddi l-kelma lis sinjura Bienkowska. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli, grazzi tal-li stedintuni hawnhekk. Naħseb illi għanna edin fi żmien importanti ħafna għax wasalna fin-nofs tal-mandati tagħna li aħna u s-sentejn nofs li ġejjin huwa żmien qasira leġiżlazzjoni. Għalhekk għalissa bħalissa żmien huwa importanti ħafna. Nixtieq nitkellem fil-qosor però nixtieq ukoll narrafkom dwar il-progress illi saru fuq l-inzjattivi prinċipali u kwistjonijiet oħra relatati max-xogħol tal-kumitat tagħkom. Nixtieq ukoll li niddiskutu il-proposti li ġejjin u l-fajs li qed naħdmu fuqhom. Fadal ħafna xogħol nagħmlu fl-imkien. Palma tafu għanna konna nifukaw fuq affarijiet prattiċi, miżuri prattiċi li, li nisperaw li jagħmlu differenza għal ċittadini u għal kumpaniji tagħna. Għalhekk l-ewwel nixtieq nibda bl-istrateġija tas suq uniku aħna mixin tajjeb l-implementazzjoni ta' dan il-dokument, il-Kummissjoni uh, waslet iktar minn nofs l-inizjattivi u ser tippreżenta l-inizjattivi li baqa sal-aħar ta' din is-sena. Dan nistgħu naraħ l-aktar ċar fil-pakket ta' servizzi illi ġie mniedi f'jannar ta' din is-sena. Kellna diskussjoni fi frar u jiena kellimtkom dwar id-dettalji ta' dan il-pakket dawn il-proposti jiffokaw fuq it-titjib tal-implementazzjoni u mhux biss passi ġodda radikali. Forsi mhux ambizjużi ħafna però xorta jagħmlu differenza jekk jiġu adottati bisħieħ. Irridu jiżguraw iċ-ċertezza legali għal fornituri ta' servizzi professjonali u konsumaturi mod ġenerali. Aħna dan il-pakket ridna inwaqfu il-ħolqin ta' ostakli ġodda f'dawn il- professjonijiet. Nispera illi tikkonsidraw dawn il-proposti mingħajr dawmin u nilqa il-priorità tingħata mill-Presidenza Maltija f'dan is-settur. Fuq il-likar ta' servizzi Ewropej jiena smajt bir-raqqa l-opinjonijiet tal-partijiet interessati u naħseb li sibna il-bilanċ ġust sabiex niprovdu għodda verament utli għal fornituri ta' servizzi u huwa importanti illi l-istati membri um, ospitanti u dawk um, li l-istati membri jkunu involuti b'mod attiv sabiex jipprovdu informazzjoni u jiddu deċiżjonijiet Eh, nispera li il-presidenza Maltija u dik Estonjana jsibu il soluzzjoni ġdid tajba. Forsi nista' nsemmi l-approċċ tagħna fuq l-ekonomija kollaborattiva. Minflok leġiżlazzjoni li kieku kienet tieħu ħafna snin aħna għażilna gwida pratika. Bħala segwitu hemm monitoraġġ attiv li għadu għaddej hemm studji u Eh, kuntatti ma l-stakeholders, il-partijiet interessati, per eżempju, fi frar aħna nedejna proġett ġdid li joffoka fuq is-settur tal-akkomodazzjoni fuq termin ta' żmien qasir. Aħna bdejna niddiskutu fid-dettall dan is-settur u l-ekonomija kollaborattiva f'dan is-settur. Għaliex dan huwa skont l-approċċ tagħna aħna rridu nipprovdu spazju għall-iskambju tal-aħjar prassi bejn l-istati membri inkluż ir-rappreżentanti ta' municipalitajiet u reġjuni. Dawn iridu jkollhom l-ispazju sabiex jiddiskutu magħna dwar dan. Aħna wkoll nixtiequ nisemgħu l-voċijiet tal-industriji differenti tal-partijiet interessati e l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u tal-ħaddiema. Palma ġa diskutejna l-Unjoni Ewropea u aħna irridu insibu mod kif ninaqdu ma' dan il model ta' negozju ġdid. Jekk ma nagħmlux dan issa, fi żmien ħames snin, ser ngħidu illi l-Unjoni Ewropea tilfet l-ekonomija kollaborattiva. Irridu nkunu konxi tal-problemi tas-settur u għalek irridu nkunu minn ta' qoddim f'dawn id-diskussjonijiet jiena nilqa' ix-xogħol li s-sur Danti għamel u nisaper għana u kolla rapport ta'kom. Bħalma tafu fejn hemm nuqqasijiet fil leġizrazzjoni aħna fokajna sabiex nagħmlu differenza prattika li ċittadini tagħna. Eżempju huwa il-geoblocking. Għanna bżon ta' affas legali ċar għalhekk nixtieq nifirħilkom mux edha unek, pero nishtiq nifraħ bot partikolari li rapport Rosa għall approvazzjoni ta' dalotu ta' rapport fuq il-regolament propost. Jien naħseb li dan juri boċċar li hemm konsens mifrux fuq il-bżon illi inwaqfu ostakli mhux ġustifikati u prassi diskriminatorji. Irridu niżguraw iktar ċertezza legali għal kummerċanti iktar infurzar effettiv tal- prinċipju fundamentali tan non-diskriminazzjoni, però ma rridux ninsew l-ostakli li għadhom iwaqfu l-SMEs u l-entreprizi mikro milli jibbenefikaw mis suq uniku digitali għaliex qegħdin fl-istess pożizzjoni dajfa pal konsumaturi l-adozzjoni tar rapport għandu jiftaħ it-triq għal bidu ta' trialogu fil-ġimgħat li ġejjin il- il-Kummissjoni ser tkun ta' medjatur onest sabiex il-Kunsill u l-Parlament jilqu ftejjin possibilment sa' sajf li ġej. Jiena napprezza il xogħol sfiq ta' dan il-Kumitat u r-rapporter Biljana Borzan għall appoġġ tal-proposta tagħna fil- tal-proposta dan il-Presidenza Maltija għandha lan illi tilħaq pożizzjoni komuni sa' Ġunju u nittama li nistaw nadottaw dan il-regolament din proposta sal-ħar ta' din sena. Rridu naraw li l-prezzijiet tal-pakketti ikunu ġusti, ħafna servizzi huma id-disinjati sabiex ikunu tama l-ajru konvenjenti, però dan jiġi bi prezz u memx rekwiziti sabiex dan is-servizz jilħaq il butta ta' kulħadd mux kullħat irrit jgħad konsumaturi u l-e-retailers aktar għazla għal servizzi ta' twassil ta' pakketti transkonfinali. Nispera li aħna konna prattiċi u kol fuq l-startups novembru aħna ressaqna pakketta biex nindirizzaw il-kwistjonijiet li waqfu l-startups mill-li jikomplu jikbru u jimxu l-qoddim jina kontenta li ninformakom li diġa qed nagħmlu progress tajjeb u xogħol diġa beta fuq żewġ terzi tal-azzjonijiet li kienu miktuba taħt dan il-pakkett. Issa dwar il-proposti li ġejjin. Għada aħna ser niftħu pakkett ta' miżuri għal konformità u assistenza aħjar l-ewwel qed niproponu għodda ta' informazzjoni jassu uniku fil-qosor Smith Din ser tippermetti l-Kummissjoni illi tikseb informazzjoni direttament mill-kumpaniji f'sitwazzjonijiet fejn verament għandna bżonn informazzjoni komprensiva u affidabbli. Dan l-istrument ser jintuża f'ċirkustanzi definiti u eċċezzjonali b'mod verament immirat. It-tieni, Single Digital Gateway. Dan se jiġbor flimkien l-informazzjoni kollha relevanti dwar id-drittijiet tal-Unjoni Ewropea u regoli nazzjonali li ċittadini u n-negozji għandhom bżonn. Ser tkompli ma' siti eżistenti fuq livelli Ewropej u nazzjonali bħal pereżempju Your Europe. It-tielet, aħna għandna l-intenzjoni illi insaħħu solvit permezz ta' pjantazzjoni bi tlietanijiet prinċipali nipromuovu solvit billi intejbu il-kwalità tagħha nipromovuha billi nagħmlu ektar faċli sabiex tinsab u nipromovuha billi naġġornaw l-rwol tagħha fl-infurzar tal-liġi tal-Unjoni Ewropea bħala riżultat aħna imbasru illi solvi tkun iktar utli u viżibbli kemm għat ċittadini tal-Unjoni Ewropea kif ukoll għan-negozji. Dan is-sajf aħna serres u kol żewġ miżuri sabiex intejbu is-suq tal-prodotti. L-ewwel inizjattivi għandha x'taqsam ma' rikonoxximent reċiproku dan huwa essenzjali għas-suq uniku tal-prodotti. Għaliex il-koll nafu illi dan is-suq mhux qed jaħdem kif suppost. Għalhekk ser nipproponu titji prattiku it-tieni inizjattiva għandha x'taqsam mal-konformità u l-infurzar fir rigward ta' ħafna prodotti fuq is-suq Ewropew illi mhumiex konformi mar-regoli. Ser nipruvaw waqfu din l-attività u nagħmluha iktar faċli sabiex niskopruha u nieħdu azzjonijiet kontra prodotti li mhumiex konformi wara s-sajf aħna se nagħmlu pakkett fuq ix-xiri pubbliku u naraw fejn aħna u fejn irridu mmorru ser naslu għal iktar sostenibilità, kriterji ta' innovazzjoni, niffaċilitaw l-investiment sabiex nikontribwixxu għat kabbir u l-aġenda ta' xogħlijiet u rridu nintroduċu aktar trasparenza u professjonaliżmu sabiex intejbu anzi sabiex nuru li ċittadini li aħna irridu l-aħjar valur għal flus tagħhom. Aħna mhux se nipproponu leġiżlazzjoni ġdida, aħna rridu li leġiżlazzjoni eżistenti taħdem aħjar. Finalment se nidu pakket fuq is-settur tar-retail. Kien hemm diskussjoni diġà fuq dan is-settur, però hemm xejra lejn restrizzjonijiet ġodda li mhumiex neċessarji għalhekk ser noħorġu pakket li nippreżentaw iktar tard din is-sena. Nixtieq qabel nagħlaq nitkellem dwar xi files illi naf illi interessawkom. L-ewwel il-proprjetà intellettwali. Proprjetà intellettwali jiena nixtieq nara il il-privattivi tal-Unjoni Ewropea li jitlu fis seħ il-Germania u Renju Unit qed jikkompletaw ir-ratifika u nistgħu nibdew ix-xogħol kważi b'mod immedjat fuq xi partijiet tal-ftehim, però sabiex dan isir irid ikun hemm protokoll ta' applikazzjoni provisorja li trid tidħol fis-seħħ sal-aħħar tax-xahar iddieħel sa' Mejju. Però qatt m'hemmx il-kunsens tan numru żgħar ta' stati membri. Għalhekk minn hawnhekk ukoll nixtieq nisħaq ma dawk l-istati membri sabiex jaġixxu kemm jista' jkun malajr, però il-Ġermanja u r-Renju Unit mixin tajjeb fuq l-inforzar tal-IPR. Ir-reviżjoni tal-qafas leġislattiv qed daqtit lesta u l-iżvilupp tal-memoranda ta' ftehim bejn il-partijiet interessati miexi tajjeb fuq it-type approval li rridu niżguraw illi l-iskandlu riċenti tal-emissjonijiet ma jiġix ripetut għana naqblu li jrid ikun hemm riforma fundamentali sabiex niżguraw sorveljanza tal-Unjoni Ewropea u l-proposta hija għodda prinċipali sabiex niżguraw dan nilqa l-ambizzjoni għolja tal-Parlament u ninkoraġġikom sabiex tibdew il-laqat ta' trialogu kemm jista' jkun malajr minn ħatana aħna ser namlu daħjar li nistgħu sabiex niżguraw progress ta' malajr. Il-fertilizzanti nixtieq nirringrazzi lil dan il-kumitat u speċjalment lis sinjura Galpels għall bozza rapport fuq dan id-dossier ikkumplikat. Irrikonoxxejt l-importanza li jkollna definizzjonijiet ċari u rekwiżiti tattika tiketjar u li nżommu il-pis regolatorju baxx. Jiena naqbel kompletament miegħek illi xi aspetti ta' l-armonizzazzjoni għandhom ikunu taħt għażla sabiex nikkonsidraw il-bżonijiet reġjonali nazzjonali. Nispera li n-negozjati ma jdumux ma jiġu konklużi. Fl-aħħar fuq id-difiża intom tafu l-importanza li natu l-appoġġ tal-kooperazzjoni tad diviża Ewropea u x-xogħol li qed nagħmlu fuq l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni tad diviża Ewropea li ħarġet is-sena l-oħra għodda fondamentali hija il-Fond ta' Difiża Ewropeja. Dan se jappoġġa l-iżvilupp permezz ta' żewġ mekanizmi ta' finanzjament separati. L-ewwel hemm il-kapaċità u mbagħad se jkun hemm it-tnedija tal-azzjoni preparatorja qed naħdmu mill-qrib mal-Istati Membri sabiex niżviluppaw proposta ambizjuża għal kapaċità din se tiġi mħabbra fil-bidu ta' ġunju. Da kollox minna ħatijie jena nilqa l-appoċ importanti ta' dan il-komitat li dan il-komitat fil-fattana fl-ħar sentejn u nofs u ninsab għana sabiex nisma l-mistoqsijiet ta'kom nispera nkun nista' nirrispondihom. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Kummissarju għal daw il-kummenti tijek jitfawfti ftit iktar dawl fuq dak li nistaw nistennew bħala membri ta' dan kumitat fil-futur. Emmek diġanna xie informazzjoni, xie punti illi f'xi każijiet jistaw ikunu kontroversjali. Naħseb illi il-pakket ta' suq intern u li kard jistgħu waslu għal dibattitu. Però irritu ikun hemm dibattitu sabiex naslu għad deċiżjoni tajba. Dalodu f'dan il-komitat aħna ivvotajna fuq il-geoblocking u naħseb illi għanna bażi tajba n negozjati. Illi se waslu għall estensjoni tal-deċiżjoni tal-Kunsill u applikazzjoni mifruxa ta' din il-miżura. Aħna wkoll ivvotajna fuq il-mandat ta' negozjal dwar ir-rapport ta' Sinjura Tun. Dan huwa suġġett li jaffetwa ħafna ċittadini għaliex isibu li servizzi u prodotti mhumiex disponibbli għalihom minħabba il-geoblocking li blukkar fuq l-internet. Naħseb li huwa tajjeb li nagħmlu progress fuq dan il-punt. Jiena nissuġġerixi li l-ewwel nisemgħu mingħand il-koordinaturi u nibdew bisur xwa għal Pepe, grazzi, Sinjura President, nilqa l-Komissarju f'dan il-Komitat ma tiġa nsemma aħna votajna l-lum fuq fajl importanti illi intom resaqtu fil-parlament dan l-aħħar u aħna bħalma diġan tqal konna qed niddiskutu nippreparaw. Aħna ġiftit lura, anzi għalhekk kont dom ftit għaliex llum il-President Samantija redet tiltaqa' miegħi fuq il-pakket ta' servizzi. Aħna qed niddiskutu dal-fajl importanti għassu intern. Minnaħa tal-PPA aħna grati li inti qed timbotta l-qoddim il-leġizlazzjoni fissu intern f'setturi fejn il-qafas eżistenti mhux qed jaħdem kif suppost u mux mhux qed jaħdem bilan li nixtiequ aħna. Ovvjament se jkun hemm dibattiti diffiċli, però aħna konna ta' suċċess bid-direttiva ta' servizzi tal-2016, għalhekk ħadd ma jistanna li mhux sensi soluzzjoni pożittiva f'dan il-pakket. Aħna rridu inkoraġġuk sabiex tibqa' taħdem dal-mod u tipprova illi su intern isir realtà għazzoni kolla kollha fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sur Schwab. Għabel ngħaddi l-kelma lis-Sur Danti nixtieq nilqa' grupp ta' viżitaturi illi huma studenti mill-Università ta' Cambridge illi ġew mistiedna mis-Sinjura Ford, il-Presidenta tagħna illi sfortunatament ma setex tkun hawn għax qiegħda għaddejja bil-kampanja elettorali. Però tkun kuntenta li tisma li intom qegħdin hawnhekk aħna kuntenti ħafna li narawkom. Importanti illi tarawx qed jiġri fl-Ewropa din l-esperjenza tagħmel aktar faċli sabiex tifmu x'inhu għaddej aktar mill-kodba, l aħna kontenti ħafna li qed narawkom. Isur Danti. Grazie alla commissaria che ci onora della presenza, non è molto tempo. Grazie alla presenza tia commissario, minnix wis tajna miegħek u bekk għandna opportunità importanti biex nagħmlu skambju ta' idejat dwar kwistjonijiet tant importanti. Nitlaq minn punt ewlieni jiġifieri wieħed mill-erba' dossiers illi huma wkoll mod partikolari il-pakett il tas servizzi anki brabta ma' notifiki għaliex nafu dan huwa pakett diffiċli kumpless u nafu li anki fil-kunsill Mem xaqda fil-pożizzjonijiet u allura aħna minna ħatana se nagħmlu l almutana però ċertament hemm xi elementi li dun iċċaraw. L-ewwel għandna l-estensjoni wiesa tal-kamp ta' applikazzjoni li huwa element fost oħrajn illi se jtaqqal il-proċess amministrattiv u allura id-diffikulta wkoll illi nit-notifikaw minn qabel mhux biss l-istati membri anki l-entitajiet lokali u reġunijiet. Din hija tema sensittiva ħafna u aħna nixtiequ illi natu aktar attenzjoni għal dan il-punt. Ċertament il-kontroll preventiv huwa hija kwistjoni sensittiva u ċertament l-istat membru involut irti kollu kapaċità illi jagħmel intervent mod autonomu biex bekk huwa jkollu leġislazzjoni indipendenti li lin mill-ġudizzju tal-Kummissjoni. Aħna nifmu illi hemm bżonn ukoll illi konna ċertu ħeffa fl-aċċessibilità tad-dritt u Bekk allura dan wasal ċertu diffikultajiet u allura dawn huma punti li rridu nindirizzaw u aħna minnaħa tagħna se nagħmlu l-isforz tagħna. Issa l-element kollaborattiv. Inti għacċennajta oh, dan il-punt, jina rapporter fuq dan il-dossier u il-ġimma d-dieħla fil-laqa li mis sena provaw dan il-fajl u bekk dini opportunità importanti għalli xikonna il-test infinittiv eh, li jirriti ikollu l-appoċ tal-Kumitat kollu, pero jnina nirringrazzjak għal punti kollha li semmejt anki għal fatt il-Kummissjoni hija involuta u deċiża li tistudja dan il-fenomenu u naraw xinu ma l-punti ewlenin ta' importanza. Għanna nikkonċentraw però fuq aspett wieħed fil tema tiegħi li huwa urġenti biex bekk ikon aktar ċertezza. Għandna nippruvaw u hawnhekk il-Kummissjoni għandha rwol importanti. Nifmu kif nagħmlu differenza mod ċar bejn professjonisti u dawk li mhumiex. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni aċċennata dan il-punt anki aħna anki irridu naraw x'se jkunu l-kriterji involuti, ċertament dawn irridu jkunu kol benchmarks ta' Brussel, però irridu jkunu tajbin għal kulħadd. U allura irrid ikun hemm ukoll sitwazzjoni fejn niċċaraw minu professjonista u min mhux u nevitaw sitwazzjoni li sfortunatament qed niltaqgħu magħha intom anki bil-involviment tal-entitajiet lokali Edin taraw din is-sitwazzjoni, għadin naraw illi s-suq intertana qed jiġi frammentat dan il-mod. U allura aħna qegħdin nitolbu illi nitfaw aktar attenzjoni fuq punt bħal dan. Umbat malajr malajr, minar man wis, nishtiq infakkarkom dwar diskussjonijiet dwar l-entitajiet ġeografiċi għal prodotti mux agrikoli, naf li din hija tema sensittiva wkoll, Eh, anki għal-Kommissjoni, xtaqna biss infakruk f'dan il-punt biex bekk dan għal-fajl iżommuh miftuħ. Grazzi. Dankeschön. Äh, Frau Bienkowska, wenn Sie einverstanden sind, würde... Grazzi, Signora Kommissarju, jek taqbel jena ser nati l-kelma li tlet koordinaturi l-oħra prezenti għawnek, umbat nad l-kelma l-ura li l-ek. Il-kelim li jmiss Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Signora Komissarju, li edha unek maħna. Dan u għawt li ħafna għalina, din hija l-ewwel laqa tiegħi dwar issu intern u jider illi qed niddiskutu dan issa. Iż-żewġ kelima ta' qabli tkellmu dwar il-pakett tas servizzi jiena rapporter fuq id-direttiva tal-e-card għal dan il-kumitat u kelli l-ewwel laqa fil-fatt tiegħi ma' ħafna mill-partijiet interessati illum wara nofsinhar u forsi mhux daqshekk faċli daqs kemm ħsibt dalodu. Għaliex għanna kwistjoni diffiċli hawnhekk, speċjalment wara li smajt l-kostrutturi ġermaniżi il-mod kif introduċu l-pozizjoni tagħhom nista' ngħid li ah, se jkollna diskussjoni taħraq. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Peress li inti tkellim dwar l-industrija tal-assigurazzjoni u tal-kostruzzjoni speċifikament fil-proposta, għalfejn għamil dan? U jekk waqt id-dibattitu narraw u nikkonkludu li din l-industrija ma trix tipparteċipa, fil-e-card għalix isibu li din hija diffiċla biex jaċċettawa. Kif se noħorġu b'xi ħaġa illi l-bqija tal-ambjent tan-negozju toġbu? Jista' jkollna xi tip ta' arranġament speċjali mal-settur tal-kostruzzjoni? Jew din hija xi ħaġa naċċettabbli? Dankeschön. Frau Grazzi ħafna da signora Veda. Grazzi ħafna signor President u grazzi kummissarju tal-li kont eh, tizzom kunt daqshekk mill-qrib mal-kumitat tagħna. Naxtaqt nibda mill-punt fuq il-geoblocking li inti semmej diġà u tassew għamilna bidliet ambizjużi għal dan it-test rigward eh, żieda tal-kontenut tal-brevetti tal-, -kontenut, tal brevetti tal Eh, affarijiet audiovizwali, din hija xi ħaġa li għandna nipprovdu l-konsumaturi. U nixtieq nistaqsi jekk il-Kummissjoni hijiex lesta eh, li tappoġġja eh, dan il-pass min-naħa tal-Parlament fin negozjati li jmiss. Inti semmejt ukoll il-kwistjoni tal-type approval. U f'dan ir-rigward naħseb huwa importanti li nsemmu l-kumpens lil konsumaturi Ovvjament bil-skandlu Dieselgate għandna problema kbira hemmhekk u Eh, bħal fi Stati Uniti, fl-Unjoni Ewropea l-ċittadini u l-konsumaturi ma ġewx eh, ma kumpensati. U dan jaffetwa l-protezzjoni tal-konsumaturi li se niddiskutu mal-Kummissarju Jungufa. Eh, iżda fil- kas ta' ksur ta' liġi f'kas ta' Dieselgate huwa importanti ħafna. Issa rigward il-parcel delivery proposal, kif inti qed tippjana illi tassigura illi operaturi privati li mhumiex eh, marbutin ma' servizzi eh, kif daw mhux se minn min, min, min il-liġi. U issa f'rigward tal-IT inti semmejt numru ta' MOUs li diġa' huma implementati u possibilment dawk ġodda Jina xtaqt inkun naf dawk eh, u miex se jkunu evalwati f'xi tip ta' forma strutturali bħal forma ta' direttiva, speċjalment fir-rigward tal-impatt fuq id-drittijiet fundamentali u eh, l-effett tagħhom fuq l-industrija. Lex minn laħa eh, MOUs jkunu aktar effettivi imma minn bidla fil- drittijiet tal-awtur Eh, iżda u fejn jidħlu l-startups, naħseb li hemm ħafna appoġġ minn dan il-kumitat tal-miżuri li jittieħu l-Kummissjoni biex tappoġġja l-startups u aħna eh, jiena għadzi nishtiq eh, nsemmi numru ta' panel projects li aħna diġa ressaqna l-Kummissjoni dal-ħodu. Eh, fejn aħna qed nappoġġjaw u nitolba l-aktar appoġġ eh, tal-Kummissjoni għal dawn l-startups iżgħar. Grazzi. Dankeschön, eh, Peter. Grazzi. Ħafna. Signora de Sur De Jong issa. Grazzi ħafna sur Signor Presidentina nara ħafna sfidi fejn eh, jidħol is-suq digitali. Nasib li huwa importanti ħafna illi ikolna tkabbir fl-Unjoni Ewropea u ovvjament din hija importanti għal suq internu wkoll. Huwa ċar li wieħed jara dan il-fatt. Iżda numru ta' affarijiet li jridu nikkonsidraw l-ewwel nettem ħafna proposti parzjali li ġew minnaħat tal-Kummissjoni li aħna mbagħad eh, eżaminajna u diskutejna uħud mill-kwistjonijiet eh, mal-Kummissarju Enslip. U jekk tħares li l-istampa kollha tara illi bażikament eh, għanna skoss regoli frammentati u mhuwiex faċli għal kumpaniji biex jaraw relazzjoni bejn pjattaforma waħda bejn drittijiet tal-konsumatur u affarijiet oħra. Kif nistgħu naraw dan kollu mill-entità entità waħda? Jien nispera li l-Kummissjoni konsidra dan u jekk konsidrat ukoll dan fil-kuntest tal-proposti li qed joħorġu mill-Parlament uh, u l-Kunsill. Aħna xtaqna nifaċilitaw is-sitwazzjoni u naraw li hemm uh, rabta tajba il proposti, iżda hemm kwistjoni oħra wkoll u din hija marbuta mal-fatt li rridu nassiguraw li l-suq digitali jew li jipprovdi opportunitajiet għal eh, intraprizi ta' kull das. Ovvjament, hawnhekk jekk trid timxil qoddim fis-suq digitali jew li trid tassigura li hemm biżejjed spazju għal ċittadini jew konsumaw produtturi legali eh, li qed jaħdmu f'setturi speċifiċi tagħhom, ħafna speċifiċi ħafna u għandhom il-propietajiet eh, fiżiċi tagħhom, iżda ovvjament trid tassigura li hemm spazju għalihom fuq pjattaformi online sabiex eh, il-valur soċjali ta' dawn l-intraprizi jinżamm. Issa fl-imkow aħna naħdmu ħafna kontra il-prassi inġusti eh, tal-kummerċ u jina xtaqt nkun naf jekk aħniex se nistennew xi tip ta' proposti ġodda f'dan ir-rigward minnaħa tal-Kummissjoni speċjalment eh, fil-settur tal-franchising. U ma nafx il-Kummissjoni xed taħdem fuq xi ħaġa simili. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Mela għandek bukket sieħ ta' mistoqsijiet biex twieġeb jekk jogħġbok. Filik. Grazzi ħafna tal-kummenti kollha, jiena se nipprova nirrispondikom. Nirrispondi kollha kemm huma idealment. Nista' nassigurakom biss illi se nagħmel l-almu tiegħi u l-Kummissjoni se tagħmel l-almu tagħha biex tara illi s-suq eh, ewlieni jibqa' jaħdem speċjalment fejn jidħlu s-servizzi. Din mhijiex sitwazzjoni għalissa, eh, speċjalment fis-servizzi għalhekk għazilna u forsi mm, qed nantiċipa il-mistoqsijiet eh, segwenti, iżda għalhekk speċifikajt dawk is-setturi l-aktar importanti għal kostruzzjoni għal servizzi finanzjarji eh, din hija xi ħaġa li se nindirizza aktar tard. Iżda Ovvjament intom tafu kemm eh, kienet diffiċli d-diskussjoni in-house eh, fuq il-proposti kollha tagħna u għalhekk jiena qedtilkom fil-diskors eh, fil-bidu tiegħi tad-diskors li forsi mhijiex l-ogħla ambizzjoni, iżda din dan huma proposti li jiena tassew nemmen li jistgħu jagħmlu differenza. Passi żgħar, passi żgħar il-qudiem. Ovvjament maħniex ħanamlu passi ta' ġgant għax għalissa mhuwiex possibbli u issa wara diskussjoni tagħkom u wara l-pakett sħiħ taraw kemm huwa tassew diffiċli illi eh, għandna fil-fatt żewġ yellow cards mill-Ġermanja u mill-Parlament Franċiż ukoll, allura qatt iridu niddiskutu, niddiskrivu daw l-aspetti biex nispjegawhom, nispjegaw liċ-ċittadini kollha u l-parlamenti kollha li aħna rridu eh, rridu niftħu is-suq ftit mhijiex xi ħaġa revoluzzjonarja di. Iżda din se tagħmel differenza. Issa fuq in-notifikazzjonijiet. In-notifikazzjoni ta' miżuri abbozz eh, tlet xhur qabel l-adozzjoni hija bżonn juża li tkun hemmhekk eh, fejn jidħlu tidħol konsultazzjoni mal-Istati Membri. Nixtieq ngħid illi għandna l-istess għodda, l-istess tip ta' notifika għal settur tal-prodotti. U dan qed jaħdem. Allura mem lebda dubju, memx dgergir dwar pis amministrativ zejjed. Dak li rridu niksbu u illi ma jkollniex daqshekk każijiet ta' ksur ta' liġi wara. Għandna bżonn diskussjoni qabel mal-istati membri biex nurruhom illi matul il-proċess ta' proċess leġislattiv Eh, ovvjament da mhux qed jipprevjeni l-kontinwazzjoni tax-xogħol tagħna, iżda aħna rridu nkunu inklużi waqt il-proċess tal leġislazzjoni sabiex nkunu ċerti kemm aħna kemm l-istati membri illi l-leġiżlazzjoni l-ġdida timxi skont l-drittijiet tal-Unjoni Ewropea ġenerali. Allura ma naħsibx li se jkun hemm piż amministrattiv żejjed. Din hija l-istess għodda illi għandna għal settur tal-prodotti, tal-beħ tal-prodotti. Allura dil proċedura ta' notifikazzjoni se tnaqqas l-ammont ta' każijiet ta' ksur ta' liġi b'mod ġenerali fl-Ewropa. Mela daqshekk min-naħat tal-ekonomija kollaborattiva issa bħalma semmejtilkom qabel bdejna diskussjoni fuq eh, bil-linji gwida tal-Ġunju 2016 illi joħorġu bi prinċipji illi issa aħna għaddejn bil-proċess ta' rapport fuq is-settur tal-akkomodazzjoni, ovvjament eh, hemm bosta każijiet li huma pendenti, allura hemm ħafna xogħol għalina wkoll biex naraw x'inhi il-pożizzjoni tagħna. Iżda bħal mettilkom illum għandna żgħażagħ magħna l-ekonomija kollaborattiva hija magħna hawnhekk biex tibqa' u għanna ħafna diffikultajiet, għanna faċċaw ħafna diffikultajiet li forsi mhuwiex daqshekk ċari fl-akkomodazzjoni fis setturi l-oħra, eh, ġeneralment fis settur tal-ospitalità. Irridu ikonna rispons fuq livell Ewropew fuq dan, u ovvjament nuru li għanna linji gwida, mhux biss leġizlazzjoni ġdida. Dan juri illi aħna rridu niddiskutu eh, dil-kwistjoni hija eh, kwistjoni marbuta mal servizzi professjonali versus dawk mhux professjonali di hija xi ħaġa li għadna qed niddiskutu u nittamaw illi e, insolvu daw l kwistjonijiet Issa, il ġew indikazzjonijiet tal prodotti mhux agrikoli diġà diskutejnija, diskutejnija kemm il-darba qabel. Il-GIs għal prodotti agrikoli jaħdem relativament tajjeb, issa nikkontu namlu eh, l-evaluazzjoni fuq il-prodotti li mumiex agrikoli. U il-proposta possibli eh, qed tiġi diskussa bħalissa u nittama li nkun nista' nipproponi xi ħaġa aktar konkreta għal prodotti mhux agrikoli. Issa fuq l-e-cards. Nista' nirrispondi biss għaliex aħna għażilna Eh, l-settur tal-kostruzzjoni u l-assigurazzjoni għal dan is-settur, għal dan il-każ. Għaliex dawn għandhom wieħed mill-ikbar eh, impatti ekonomiċi fuq is-suq eh, ewlieni fl-ekonomija Ewropea u biċċa kbira mill-frontier, mill-ostakli qed jiġu solvuti. Din mhijiex xi ħaġa li ħriġna biha mill-lum għal Kenna database iddiskutejnija, kenna riċerka fil-fond eh, fiha u dawn huma żewġ setturi illi aħna naraw illi hemm inqas eh, sfidi fihom. Li cards forsi għandkom problemi bid-diskussjonijiet mal-rappresentanti ta'kom, forsi nistaw nitkelmu fl-imkien forsi huma jistaw jitkelmu mana biex nsolvu l-kwistjoni. Din mi xejn revoluzzjonarja, aħna niprofaw nejnu, ovvjament, nejnu l-istati membri ehm, tal-oriġini u dawk ospitaturi. Iżda jekk ma nmissux servizzi finanzjarju dawk ta' kostruzzjoni, mhux se jkun impatt fuq l-ekonomija kollha, ġifieri dawn huma vitali għall-ekonomija tagħna. Issa fuq il-geoblocking. Nafu li regoli ta' bejn l-entitajiet kummerċjali kienu fil-proposta waħna dik hija xi ħaġa li diġà diskutejna iżda hija ħasra l u naqblu naqblu fuqa. Issa, fil-rigward ta' servizzi tal-brevetti tal-prodotti audiovizuali, aħna nil din, ovvjament dan jiddependi skont l-industrija, t tħul tal-industrija, l-business models, naraw jekk jirna xilom sopravvivu regoli ta' nazda. Ovvjament, se forsi nerġaw nirrevedu, eh, namlu klawzela ta' revizjoni biex nevalwaw unbidlu eh, naddattaw skont il-bżon. Issa fuq il-parcels. Ġifir l-access għal network kien hemm diskussjoni għall-access tan network għan network eh, fejn jidħlu l-uffiċi postali eh, nazzjonali u naħsbu illi mill-perspettiva tagħna eh, iżid il-valur biss f'każ li eh, biex ikollna aktar kompetizzjoni iżda huwa il-regolatur nazzjonali huwa responsabbli għall aċċess tan-networks ta' dawn l-entitajiet. Allura ma nafux x'ġi deċiż fuqhom. Ah, kompens. Issa, rigward il-kumpens għal konsumaturi Ewropej. Palma forsi tafu diġa il-ġimma li għaddiet, il-President Juncker risponda għal litra ta' CEO tal-Volkswagen bl-istess ambitu, bl-istess mod ta' kif aħna qed nirrepetu mal-Kummissarju l-Nova minajr suċċess iżda sissa iżda manna lebda odda. Iżda fuq perspettiva ta' żmien twila naħseb li jkun taħsara eh, li l-ikbar kumpanija Ewropea din hija l-bażi għal produzzjoni tagħhom. Huma qed jipproduċu l-ikbar ammont ta' karozzi ta' vetturi fil-Ewropa u manix l-istess leġizlazzjoni bħal l-Istati Uniti, iżda xorta waħda huma għandhom jikkonsidrawha u ftiġi matilu smajt illi barra l-konsumaturi, apparti l-konsumaturi Amerikani, eh, kien hemm numru ta' stati biss li eh, kien hemm madwar 40 biljun dollaru li ingħataw lura eh, bħala kumpens li konsumaturi Amerikani iżda dinja xi ħaġa li mhix aċċettabbli Eh, u naħseb li l-Kummissarju Elinova setejt l-istess ħaġa u jina nixtieq nappoġġa il-suq tal-vetturi, il-suq Ewropew tal-vetturi naħseb li wieħed mill-aktar industri prezzjużi fl-Ewropa iżda m'għandniex naħdmu b'dak il-mod tafu naħseb xin il-pożizzjoni tagħna. Issa fuq l startups diġa wasalna aktar minn nofs triq fil-flazzjonijiet tagħna. Żewġ terzi anzi, allura naħsbu li mixin fid-direzzjoni tajba. U għanna interess kbir minna tal-Stati membri u għanka minna tal-Presidenza Maltija. Issa l-axħar mistoqsija fuq il-prassi ta' kummerċ ġust F'Ġunju 2016 il-rapport tal-Parlament Ewropew eh, f'rigward tal-katina tal-provvista se tiġi evalwata u ħanaħdmu fl-imkien jiena s-servizzi tiegħi id-Digi Grow, Digi Agri wkoll se naħdmu fl-imkien eh, fil-qafas eh, tal-riforma li se tiżviluppa fil-ġimat li ġejjin. se jkun hemm evaluazzjoni tal-impatt li ħadd tidħol fid-dettall u din hija kwistjoni taħraq f'bosta stati membri. Iżda kemm jiena u eh, Kummissarju Hogan eh, fil hija fuq netta tal-aġenda tagħna bħalissa. Naf li ma tantx weġibt fid-dettall il dil mistoqsija iżda Eh, nibatilkom xi rapporti osra bil-miktub aktar tard. Grazzi. Naprezzaw li tkun tista tibatilna eh, il-mistoqsijiet. Tista sfortunatament kull mandi 10 minuti u ħafna kellima fuq il-lista l-ura nissuġġerixxi li nikkonkludu hawnhekk u anzi li tieħdu minuta waħda biss għal mistoqsijiet tagħkom. Eh, naddu għasur Bonzari. Signora Bonzari, grazzi, Signora President, xtaqt inkompli fuq il-kwestjoni tal-e-card, e-card, la li xina xedaw rapporter fuq l-e-cards u smajt ħafna affarijiet differenti fuq dil-kwestjoni dawk minn jimpiega l-unions, l-SMEs, intraprizi zaru medju, ma, ma sebt l-ħat li rrit jiddefendi dil-kwistjoni. U inti għadek kifet li diġa stajna niksbu bilanċ u jiena xtaqt nkun naf x'inhu dal-bilanċ. U mistaqsi oħra. Il-Kummissjoni, Kummissarju, inti smajt eh, l-daw kolla konċernati fejn jisru dawn il-proposti għaliex hemm ħafna rezistenza fuqhom.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 Grazzi lis sinjura Kummissarju għad disponabilità tagħha wkoll hawnhekk. Jiena xtaqt saqsik. L-opinjoni tiegħek dwar il-proporzjonalità bħala tema id-direttiva qiegħda tqis illi jrid ikun hemm test ta' proporzjonalità biex imbagħad l-istati membri individwalment jaraw se jkunu ir-regoli biex huma jillimitaw l-aċċess għal professjonijiet biex ikun hemm regolamentazzjoni biex bekk dawn ikunu jistgħu jeżerċitaw il-professjoni tagħhom. Jidher li l-proposta li saret min-naħa tal-Kummissjoni fil-verità mhix qiegħda tqis l-eżiġenzi evidenti, jiġifieri ma tantx hija tweġiba b'saħħitha. Jiġifieri mhux se jkollna wkoll impetu għall-Istati membri biex bekk jaċċettaw test bil-limitazzjonijiet kollha tiegħu biex bekkum man mbagħad jiddeċidu se jkunu l professjonal il professjonijiet illi aħna se nirregolamentaw. Nixtieq inkun naf x'inhi l-fema tiegħek għaliex din hija tema sensittiva ħafna għal ġejjieni għas-suq intern. Dankeschön, Herr Van Nistelrooy. Eine Minute bitte. Naddu għas-sur Van Nistelrooy. Grazzi ħafna. L-attività tiegħek eh, qed naraw f'dawl pożittiv ħafna speċjalment fejn jitlu l-startups mniex ħan itkellem dwarhom. Iżda xtaqt insemmi kwistjoni waħda, llum konna qed inħarsu lejn eh, triq il-qoddim, iżda jekk inħarsu lura u nħarsu l proċedura ta' ksur ta' liġi naraw li fuq ħafna kwistjonijiet Issu intern mhux qed jaħdem bil-mod ta' kif irriduh li jaħdem. Pereżempju, Is-sistema tal spizzeri fl-Ungerija hemm ċerta ftejmiet li saru fejn bażikament ma jaqblux ma' suq intern. Allura dan jitfa kollox fej fejn nitilfu l-bilanċ u dawn irridu jmorru lura għal provdituri eh, mill-Ungerija flok ma iħarsu lejn is-suq intern. Allura naħseb li hija xi ħaġa stramba li qed naraw min qed jgħid illi ejjaw inwaqfu kollox għaliex dan huwa l-aktar soluzzjoni aċċettabbli sissa. Jekk nkomplu nimxu f'dik il-direzzjoni se nkissru s-suq intern kollu kemmu. Grazzi. Kellim li miss, Signora Xaldemose. Xtaqt nitkellem fuq il-type approval, il-leġizlazzjoni ta' type approval. Jina naqbel mal-Kunsil bħalma taf, aħna diġa l-esti u nistaw nibdew għada, qed nistennew l kunsil l-oħrajn daw kollha li huma responsabbli eh, għal dewmin. Naqbel kun it nittama li se tibgħat l-istess messaġġ lil kunsil għaliex għandna bżonn lilhom biex jiffinalizzaw il-pożizzjoni tagħhom għaliex iridu naġixxu fuq il-kwistjoni kollha tad-Dieselgate u mhux biss fuq kompetizzjoni tal-konsumaturi iżda wkoll biex ikollna sistemi ta' kontroll aktar adegwat. Grazzi. Dankeschön, Frau Anderson. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-appoġġ ta'kom fir-rigward tal-, provvista tal-parcels, din hija importanti ħafna, fil rigward tal-oġġettività eh, eh, għandna bżonn aktar Eh, affordabilità u eh, trasparenza. Iżda, fatt il-punt li semmejt inti fuq artiklu 5, nibza li minix qed nifhem kif tista' tevalwa il-politika meta tħares li hemm il-perspettiva tal-konsumaturi. Allura individwi, SMEs, intrapriżi żgħar speċjalment eh, f'żoni remoti u persuni b'diżabilità. Huma dawk li huma b'diżabilità. Um, ehm, ma tistax tibda minn dik il-perspettiva. Allura ma nħossx li għanna nestendu artiklu 5 biex nżidu l-pis, iżda tfassil attwali wassal biex ikun hemm evalwazzjoni għabbażi ta' informazzjoni li inti diġa' ġbart mill-provdituri ta' servizzi privati kif ukoll eh, provdituri ta' servizzi oħra. Eh, Ġifri jekk aħna qed noqogħdu attenti għal konsumaturi u għal drittijiet tal- SMEs, eh, xtaqt nejt rridu nqodu attenti il-fejn nimxu. Jien għandi eżempju għonek u ta' ordni transkonfinali fejn ma kienem lebda għazla u intefat li taħt l-adba tal-bibtie. Allura din mhix bis kwestjoni ta' drittijiet tal-konsumaturi. Grazzi. Grazzi, Signora Ross. Grazzi, Kummissarju. Jina mm, se niprofa nsemmi numru ta' punti. L-ewwel net fuq il-pakket ta' servizzi. il-kwistjoni jiek għandix bżonn għodda ġodda għall-użu ta' implementazzjoni ta' daw jiemen inkella l-implementazzjoni ta' dawk diġà eżistenti iżda għandek arranġamenti differenti f'dan l-istadju. Uħut li jinnotifikaw eh, uħrajn oħrajn li kollhom pis amministrativ żejt. Iżda sfortunatament ninsabu f'pożizzjoni fejn mhux kulħadd qed jagħmel parti tiegħu. Għandek għodda illi jippermettu l-mobilità għal tali servizz partikolari. Issa, ma nafx kemm ħatejn iktar il-servizz online. Ma nafx kemm ħajjin da. Issa ftit xurilu Issa l-18 il xar ilek qed titkellem dwar il-konklużjoni ta' din l-istrateġija tas suq intern. U din hija xi ħaġa illi l-intrapriżi żgħar u medji se jkollhom bżonn. kienem kas eh, il Orti illi ħareġ bil l-verdet tiegħu 23 sena wara, ġifieri ma nistgħux indumu daqshekk biex immexxu l qoddim Grazzi naddu għal eh, Signora Korazz Bild. Skużani, Sr. President, ma konċaw għalix kont laqa oħra. Grazzi ħafna tal-inti prezentajt il-pakket ta' servizzi għalix kien mod ta' kif stajt tiffaċilita l-Istati membri u titfa pressjoni fuq l-Istati membri biex jimplementaw il-proċeduri marbuta ma' servizzi u għawnek għet nindirizza l-e-service card għal-settur ta' kostruzzjoni u finanzjari. Issa nafu illi hemm ħafna ostakli legali Eh, għandek bżon 60% ta' shares ta' xi kumpanija biex tkun tista eh, tistabbilixxi lilek innifsek u toffri eh, l-servizzi tiegħek għal stat membru ieħor, allura għaliex il-Kummissjon ma tinkludix dan it-tip ta' rekwiżiti u rekwiżiti sproporzjonati għal ferm legali biex tkun eliminata bħal pereżempju shareholding, il-capital holdings Għaliex dawn kienu parti minn rekwiziti li kienu inġusti u kienu parti mill-istrateġija Ewropea għas interna. Allura xed tippjana li tagħmel fuq dan. U malajr malajr fuq il-kwistjoni tal-inforzar tal-leġislazzjoni attwali. Kwistjonijiet ta' ksur ta' liġi marbuta mal-direttivi tal-finanzjament Eh, u nixtieq nistaqsik biex forsi taġġel daqsxejn il-proċess f'dan ir-rigward, grazzi. Skużani ta' dawk il-punti kollha, iżda naddu għas-Sinjura Harasova. Grazie ħafna Signora Kommissarju. Meta nara l agenda tiegħek u responsabilità tiegħek, inti responsabbli għal sinsla tal-Unjoni Ewropea u taħt li ċirkostanzi attwali inti verament trid tafas eh, sabiex ikonna su intern li jiffunzjona sew lix. Eh, bekk eh, jifmu n-nies u n-nies jistennew li aħna niprovdu l-xogħol tagħna. Meta nara proposti bħal eh, l-ġestjoni tal-ħaddiema u l-funzjonament tal-suq intern rridu nifukaw aktar fuq. Iżda jiena kuntenta dwar kwistjonijiet oħra li huma importanti ħafna. Iżda għandi mistoqsija waħda mal malajr marbuta mal-rikonoxximent bilaterali u reviżjoni li huma importanti ħafna u kolla suq intern. Tista' tgħidilna meta r-reviżjoni tiegħek se tasal u x'tip ta' bidliet inti qed tbassar. Grazzi. No, uh, one, uh, ich möchte, ich wollte auch gerne noch eine... Ah, äh, okay. <laughs> Xtaqt u kol jena minnaħat jajn zid mistoqsija. Biex nikkonkludu mill-ġdijt niġi lura għall-e-card. Diversi punti li nistgħu niddiskutu hawnhekk inti semmejt illi din hija għodda ġdida li tixtiequ tresqu l qoddim biex bekk intejbu il-libertà tas servizzi u jiena favur ħaġa bħal din madana kollu. Għanna koll interlokutur waħdini għall qasam ta' servizzi għandna il-ċertifikat Ewropew vokazzjonali għal rikonoxximent u bekk dawn huma punti li huma essenzjali għalfejn għanna bżonn allura għodda oħra jekk diġà għandna tlieta eżistenti. Tlieta mhux qed jaħdmu mela ejja nqibu dawk li jeżistu diġà qabel ma noħolqu xi ħaġa ġdida li tista' twassal għal konfużjoni fost il-konsumaturi u l-klijenti fis-servizzi Il-Kummissjoni ma weġbitx għal din mistoqsija. Jiddispjaċini. Tant kien hemm punti msemmija f'daqqa waħda. Xtaqt li l-membri kollha jkollhom opportunità li jresqu dawn il-mistoqsijiet. U issa inti se jkollok tipprova twieġeb għal kulħadd 50 minuti biss. Grazzi, Sinjura President. Nittama illi minn din id-diskussjoni taraw ukoll perspettiva oħra tal-e-card u anki dwar implementazzjoni aktar b'saħħitha fir-rigward ta' direttiva tas servizzi biex tindunaw x'serv problemi kellna qabel. Iva, kellna konsultazzjoni sħiħa pubblika u deċidejna li ma nipproponux regolament iżda dwar l-e-card nipproponu biss simplifikazzjoni amministrattiva. Xi wħud minnkom semmew li din hija sinsla tal-ekonomija Ewropea li teħtieġ l-appoġġ, però eh, hemm diffikultajiet eżistenti, pereżempju. Inwieġeb lis-Sinjura Korazza Bilt, Iva, fil-fażi inizjali tal-proposta, dawn il-punti kienu msemmija fil-fatt, però dana kollu maddix mill-kulleġġ Mbagħad ngħidu dwar il-Kunsill u l-Parlament. Bekk, nista' ngħid biss dak li semmejt qabel. Jiena rrid illi din tkun għodda prattika sew. Min jappoġġana kien hawn mistoqsija ta' dan it-tip. L-istati membri kollha ħlief Franza u Ġermanja. 26 stat membru jappoġġawna sissa. Għanna l-appoġġ ta' dawn is-26 stat membru. U dana wara diskussjoni li kelli fil-Kunsill. Ġermanja u Franza tawna karta safra, l-oħrajn pero qed jabodġawna għaliex jafu li dan huwa pass ċkejken, pero jekk nifmu li din hija tassew element stant b'saħħtu u nistgħu nimxu l-qudiem anki passi żgħar eh, nistgħu naslu pero jiena jiddispjaċini li l-azzjoni mhix tant ambizzjuża bħalma kellna fil-proposta oriġinali. Umbat kenna u koll situazzjoni fejn smajna rappresentanti differenti ta' setturi differenti involuti. U ridna noqdu attenti għal dak li kellhom xi jgħidu għaliex hekk kif tibda tistudja r-rimarki tagħhom tiskopri illi din hija xejn ħlief protezzjoniżmu u xejn aktar xejn affattu. Iddiskutejnieh dan il-punt smajna l-menti, il-kummenti, provajna nifmu essenzjalment xinija raġuni tagħhom. Huma ma jridux illi jkunem kompetitturi ta' kumpaniji oħra fis-suq tagħhom. U xejn aktar minn hekk. Proporzjonalità issa u t-testa proporzjonalità. Ċertament dana mhux il-qofol tal-regolament, aħna proponejna illi jkun hemm rispett sħiħ għall kompetenzi tal-Istati membri fil-lażlit tagħhom. Bekk, id-deċiżjoni dwar x'nirregolaw u kif nirregolaw il-professjonijiet il dawn huma deċiżjonijiet li ħduhom l-Istati membri. Ġala darba jkun hemm evidenza għabbażi ta' valutazzjoni trasparenti ċertament maħniex qed narmonizzaw rekwiżiti speċifiċi iżda nqisu wkoll speċifiċitajiet ta' kull stat membru. Għandna aktar minn 4,000 professjonijiet li huma regolati u allura ma jidhirkomx li għandna wisq u għandna wisq professjonijiet li huma regolati fl-Ewropa u allura dak li u tiksbu fit-test ta' proporzjonalità ma jfissirx illi bekk aħna b'xi mod qegħdin innaqsulhom mis-saħħa tagħhom, però qed nippruvaw nivalwaw jekk dawn tassew kollha kemm huma u mhix meħtieġa biex aħna nirregolaw il-professjoniet. Allura jekk aħna neliminawhom anki bi ftit punti perċentwali wkoll ikolna suċċess. Issi, il-punt dwar is-settur farmaceutiku tal-Ungerija. Qegħdin fażi ta' dialogu ta' konformità ma' dan il-pajjiż għaliex għandi pożizzjoni b'saħħitha hawnhekk. Neħtieġ nispjega l-elementi speċifiċi nazzjonali kollha qabel ma ngħaddu għall aspett pilota tal-proġett, però naħseb illi għanna nibdew il-proċeduri ta' ksur f'dan il-kas, anki fil-kas tal-Ungerija. Is-Sinjora Xaldi Mosa, għal dejjem, pero mhix preżenti bħalissa, pero naqbel magħha. Jiena naf illi dana l-punt ma kienx fuq l-aġenda tal prezenza ta' Malta, jiena tlabt il-prezenza ta' Malta u l-Ministru involut biex irressa l qoddim dan il-punt biex bekk nibdew niddiskutu l-approvazzjoni tat tip, il-type approval, u nittama illi matul il-Presidenza ta' Malta nkunu nistgħu niddiskutu anki dan il-punt. Għal bidu ma tantx interess dan il-punt, issa dwar il-pakketti. Għatna fl-istadju bikri ta' trilagu l bozz tal-leġislazzjoni qed jiġi diskuss fil-Kunsill San Sitra llum stess. U allura jidir li li fi stadju tant bikri jena għandi ovvjament inqis ir-rimarki tagħkom, intom eh, tafu situazzjoni kifini, u għallura jena minnaħa tijaj sen qis dak li jintom eh, fissirtu għawnek. Għalissa nistaw nisimaw il-kommenti u sen promovu l-standards għal kwalita u se jkollna wkoll il-website tal-paragun tal-prezzijiet, però dawn huma wkoll kwistjonijiet brabta ma' elementi oħra importanti u allura ma nixtieqx illi nabbi wis dan il-fajl, però ċertament jina sejra nikkonsidra il-punti li semmejtu x'aktar. Ir-rikonoxximent reċiproku. Il-President twaqqaf il-Kummissarju out of time. Uh, we were pr proposed, uh, uh, I will, oh, we will table uh, our adoption. Ċertament, rridu naraw illi ikonna wkoll konsiderazzjoni tal-punt ta' rikonoxximent reċiproku qabel eh, is-sajf nittama li nitu deċiżjoni san sitra f'Ġunju. Aħna nixtiequ li r-regolament ikun aktar effettiv. U qegħdin fl-aħħar fażijiet issa ta' tfassil ta' dak li se jsir. ċertament jina nista' nibatilkom bil-miktub it-tweġibit fil-miktub. Eh, skużani li dom xiftit, pero dejjem din kienet opportunità li ovvjament ħad pjaċir eh, bija grazzi. Grazzi lill-Kummissarju, eh, il-President ukoll tiskuża ruħa tal-li kena naġlu daqstant għaliex il-ħin kontrina u nittama li fil-ġejjien ikon aktar ħin għad-diskussjoni. Aba vielen Dank, ta' si das gemacht haben. Vielleicht mistoqsijiet ovvjament importanti li dunu insaqsukom. Mela, komment eh, fil qosam minna ħatijaj, zewċ pajizi ta' il-karta safra tagħhom, jiena tkellimt mar xi pajjiżi li ma jaqblux dwar il-kontenut u naħseb illi aħna irridu noqogħdu aktar attenti fil-ġudizzju tagħna. Grazzi ħafna u niskuża ruħi mas-Sinjura Jurova li x'kenna nħalluha tistenna, jiddispjaċina. Okay, colleagues. Uh, Tajjeb, kollegi. Mela, inkomplu kif tistaw taraw il-President Sambidlet u għanna u koll eh, l-onuri li konna l-Kommissarju Jurova fosna l-issa u allura għanna Kommissarju ċeka issa, forsi għanna issa nibdew nitkellmu bit-ċek biex bekk ikonkom opportunità li titalmu il-lingwa stupenda tagħna. Però mhux il-każ u se nkomplu bil-Ingliż. Grazzi Sinjura Kummissarju tal-ilqajt l-istedina tagħna aħna qegħdin nistennew l-aġġornament tiegħek dwar il-files kollha li huma importanti għal dan il-kumitat u anke tgħidilna xi ftit dwar x'inhu mistennija għal ġejjini Intom dejjem iżomna biżlin u nittamaw bekk illi aħna nkunu nistgħu nkomplu naħdmu fuq il-files li intom tippreżentaw. Kummissarju jek joġbok. Forsi nista' nkompli bil-Pollak, però le. Le, le, le, se nitkellem jew kol bl-Ingliż. Intom eh, ovvjament iżommuna ħafna biżlin. allora grazzi ħafna għal dan l-sforz reċiproku. Onorevoli membri, Signora President, eżis kollegi, grazzi għal din l-opportunità l-ġdida li konna skambju ta' femmit dwar files ewlenin dwar il-konsumaturi. Il-politika tal-konsumaturi huwa fil-qofol ta' xogħol tagħna ta' din is-sena fl-evalwazzjoni rifit trilogu trilogi politiċi dwar regolament CPC u negozjati dwar il-kontratti digitali. Jiena bekk sejra niffoka fuq dawn il-files partikolari iżda nista' wkoll inwieġeb għal xi mistoqsijiet oħra eventwali, pereżempju dwar il-kas ta' Volkswagen jew il-kwalità doppja tal-ikel. Forsi wkoll kwistjoni ta' possibilità illi konna arranġamenti ta' rimedji kollettivi fl-Ewropa. U allura fil-qosor ħalli bekk ikun aktar ħin għal mistoqsijiet tagħkom. Mela, rifit. Ir-rapport jiġi pubblikat sal-aħħar ta' Mejju flimkien ma' riżultati tal-evalwazzjoni dwar id-direttiva tad drittijiet tal-konsumaturi. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-Sinjura Vicky Ford u l-Sinjura Evelyn Gebhardt tal-li mod attiv ipparteċipaw fis-summit tal-konsumaturi f'Ottubru tas-sena l-oħra. L-interventi tagħkom taw spinta tajba lid-diskussjonijiet. Kif ukoll kellna tbassir ukoll għal riżultati rifit, għaliex issa din naraw ir-riżultati u bekk id-diskussjonijiet ta' Ottubru diġà tawna ħiel ta' se jkunu r-riżultati ewlenin ta' din il-valutazzjoni. Issa, xtaqt naqsam ma'kom. L-ewwel li tagħna dwar l evaluazzjoni rifit Hawnhekk għandna konferma illi l-liġijiet tagħna tal-konsumaturi għadhom applikabbli u meta dawn jiġu ovvjament applikati b'mod effettiv. U bekk ir-regoli esistenti huma kapaċi illi indirizzaw problemi li l-konsumaturi Ewropej qegħdin jiffaċċaw illum anki fuq is-swieq fuq l-internet. Dan wkoll huwa ċar mir-riżultati ta' dan l-aħħar tal-azzjonijiet ta' nforzar koordinati u anki l-sweeps fil-qafas tal-netwerk ta' kooperazzjoni ta' protezzjoni tal-konsumaturi. Osservajna progress lejn żewġ għanijiet ewlenin tal-leġislazzjoni tal-konsumaturi. L-ewwel li nżidu il-fiduċja tal-konsumaturi u t-tieni li promovu s suq intern. Iċ-ċittadini japprezzaw sew id-drittijiet tagħhom mill-leġislazzjoni tal-konsumaturi. Minn tal-inqas żewġ terzi ta' dawk li wieġbu għas-survey iqisu il drittijiet tal-konsumaturi huma koperti mid-direttivi rilevanti bħala fatturi importanti għat-teħid ta' deċiżjonijiet tagħhom meta huma jixtru servizzi u prodotti. Madana kollu, is-sejbiet ukoll urawna illi fadal ħafna xi jsir partikolarment għal dak li għandu x xaqsar aktar għarfien dwar ir-regoli infurzar aħjar kif ukoll opportunitajiet aħjar ta' rimedju u bekk is-summit ta' Ottubru ukoll indikawlna illi dawn se jkunu il-bżonnijiet ewlenin u fejn aħna rridu nagħmlu bidliet. Bekk irridu eh, nżidu l-attivitajiet ta' komunikazzjoni tagħna u nibnu fuq il-kampanja ta' tarif ta' drittijiet tal-konsumaturi illi beda fl-2014 u baqaddej sal-2016 biex bekk nibnu għarfien u kapacità fuq livell nazzjonali biex nħarġu u kol u natu pariri l smis dwar il-liġi tal-konsumaturi. U jiena nirringrazzja l-membri ta' dan il-komitat tal-involviment tagħhom is-Sinjura Katrin Stiller pala inizjatur tal-proġett u is-Sinjura Graffin Eh, Sr. Rosa Graffin von Thun u Halchestein għal partiċipazzjoni tagħhom fil-workshop il-xar li għadda meta il-proġett sar wieħed pubbliku. Ċertament l-eżerċizzju rifit u kol et juri illi regoli tal-konsumaturi jeħtieġu xi aġġustamenti minħabba sviluppi reċenti. Per eżempju, rridu wkoll nqisu il-kuntest tal-ħidma tagħna dwar l adr u l-ODR u anki il-valutazzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-2013 dwar rimedju kollettiv F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni tqis illi il-rimedju kollettiv għandu jkollu żewġ għanijiet ewlenin. L-ewwel, it-titjib tal-aċċess għall ġustizzja, sitwazzjonijiet ta' dannu tal-massa u l protezzjoni kontra il-litigazzjoni abużiva memx għalfej nsemmi il kasta ta' Volkswagen għalli xina minix eh, kontenta b'din is-sitwazzjoni fejn kenna kasta ta' li affettwa miljoni ta' persuni fl-Ewropa pero bekk kena u koll impetu biex nibdew nitkelmu b'mod serju dwar il-bżon illi l-individwi ikollhom strumenti aħjar a dispożizzjoni tagħhom biex huma jiddefendu lilhom infushom. Nafu illi qegħdin naraw entitajiet kbar illi qegħdin dejjem jikbru aktar u ċkejknin e ikomplu mbagħad isiru aktar ċkejknin. U allura din hija wkoll sitwazzjoni fejn għandna għajn ta' frustrazzjoni fil-komunità u fis-soċjetajiet tagħna Ewropej. Issa dwar ir-rimedju kollettiv. Aħna nafu wkoll illi għandna rekomandazzjoni dwar kif l-Istati membri implementaw il-prinċipji fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom U kol rajna jekk hemmx bżonn illi nieħdu aktar passi fuq livell Ewropew. Xtaqt nkun ċara hawnhekk l-intenzjoni hija li konna sistema fl-Ewropa biex bekk inwaqfu minnu fih prassi abuzivi u kif semmejt qabel ikonna ċess kif suppost għal ġustizzja partikolarment għal każijiet illi waslu għal tħassib fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex bekk dawk mill-quta jaraw rimedju. Issa niġi għal punt ieħor Jiġifieri regolament CBC jiena ringrazzja l-Kumitat għall appoġġ tagħkom għal riforma, partikolarment ir-rapporter Olga Senalova għal rapport eċċellenti tagħha. Jiena nittama li konna riżultat tajjeb matul it-trilogi politiċi tagħna biex naċċertaw seta' ġodda l-inforzaturi biex bekk jissospendu jew jalqu websites, possibilità ta' kumpens għal konsumaturi meta il-kummerċanti jkunu responsabbli għal ksur u fuq kollox ir-rwol tal-Kummissjoni għad deċiżjonijiet biex inniedu azzjonijiet koordinati f'każijiet ta' mifruxa ta' ksur fid-dimensjoni tal-Unjoni Ewropea. Issa, indur lejn il-proposti tal-kontratti digitali. Dawn huma wkoll ta' importanza ewlenija għal proġett ta' suq uniku digitali dwar il-proposta tal-kontenut digitali Unek rajna li l-Konsil kiseb progress tajjeb, il-Presidenza ta' Malta qed timmira għal approċ ġenerali f'Ġunju u l-Presidenza li jmiss tal-Estonja u hija ħerqana illi tikseb ftejjin politiku dwar dan il-fajl. Għanna il-kol kemm aħna nkomplu dan il-momentum fil-ħidma tagħna u nibenefikaw minn din is-sitwazzjoni politika ormonizzazzjoni sħiħa fuq livell oli fid-daw tal protezzjoni tal-konsumaturi għandha tibqa lan ewlini tagħna. Jiena kont l-Italja l-ġimgħa l-oħra u hemmhekk iltqajt mal-Ministru tal-Estonja illi huwa ħerqan ukoll illi jiffinalizza dan il-fajl u jkollna riżultat tajjeb. Issa dwar il-proposta tal-beħ fuq l-internet ta' prodotti, il-wol tal-Parlament huwa essenzjali biex ikonna progress fuq din il-proposta. Jiena nirringrazzja eh, lilkom għad diskussjoni li kenna fi Strasburgu għaliex bekk aħna rajna kif inqisu l-iżvilupp ta' din il-leġislazzjoni leġislazzjoni li hija tant importanti u importanti għalina bħala Kummissjoni illi nifmu il-ħsieb tal-Parlament u biex ukoll naraw illi l-iżviluppi iwasslu mbagħad għal proċess illi wassal għal proposta intelligenti illi nittamaw iżom l-element armonizzazzjoni anki fuq il-beħ fuq l-internet. Pero għal dawk li nxaqsam bejħ ta' natura oħra, ovvjament, id-diskussjoni trid titkompla. Is-servizzi tiegħi wkoll qegħdin jevalwaw il-kontraenti f'termini tal-valutazzjoni ta' impatt eh, għal dak nindu xaqsam l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta ta' sales mhux fl-internet u anki l-proposta tal-beħ fuq l-interment eh, tista tibbenefika mill-progress li ġan kiseb u bekk se jkun hemm aktar progress dwar il-proposta tal-kontenut diġitali u dan fix-xhur li ġejjin għaliex xuħut mill-kompromessi li tiġu diskussa diskussi bħalissa proposta tal-kontenut diġitali jistaw xi bidliet jistaw ikunu adattati għal beħ tal-prodotti fuq l-internet. Dan huwa l-każ għal dak li ndu l-aspett tar-rimedji Nixtieq ukoll nirreferi speċifikament għad dibattitu li qed isir bħalissa fih dan il-Parlament Ewropew dwar il-żamma tal-prodotti dan huwa għan importanti sewa l-Kummissjoni u bekk jiena lesta ninvestiga din is-sitwazzjoni Il-messaġġ tiegħi għallum hija xi ħaġa sempliċi u ċara. Jiena naqbel mal-isforzi kollha biex ikollna diskussjonijiet dettaljati u nieħdu deċiżjonijiet abbażi tal-informazzjoni. Fl-istess waqt inqis huwa bżonn jus illi ċertament ma nitfawx periklu il-kalendarju tagħna. Irridu ċertament nibqgħu fuq id-direzzjoni tagħna biex bekk ikonna ftehim dwar il-proposta tal-kontenut diġitali taħt il-preżenza tal-Estonja. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, jiena issa nieħu pjaċir nisma' il-femiet tagħkom dwar dawn il-punti jew xi punti oħna oħra rabta mal-konsumaturi. Grazzi. Grazzi ħafna lilek, Sinjura Kummissarju, u issa nibdew il-mistoqsijiet tal-koordinaturi jew il-persuni li tieħdu post il-koordinaturi. Roġa jekk jogħġbok? Grazzi ħafna. Grazzi u koll il-Sinjura Kummissarju. Anzi se nitkellem bil-Pollak eh, l-għalix nafda l-interpreti. Xtaqt nistaqsi xaħġa ħaġa li inti ma semmejx, inti is-sena l-oħra għaddit sena mill-Online Dispute Resolution fej kanna eh, l-kazijiet il-qorti eh, marbuta ma' kazijiet marbuta online u aħna sena wara kena ninataw rapport minnaħat tal-kummissjoni u sissa dar rapport ma wasalx, allura xtaqt nistaqsi jekk hemm xi rapport u meta ħajn nirċivuh aħna. U Eh, fejn tidħol l-ODR, hemm verament ftit minn daw il-każijiet eh, li jitkomplew eh, wara li jidru l-qorti. Dan il għaliex l-intrapriżi ma jaċċettawx il-proposti tal-Alternative Dispute Resolutions tal-ADRs jew inkella l-imprenditori eh, jiftemu tant sew mal-konsumaturi li ma jkunx hemm il-ħtieġa li jitresqu daw l-ODRs. It-tieni ħaġa li xtaqt nistaqsik eh, naħseb Olga Seħnilova diġa stess tistaqsi dwar hija l-differenza bejn il-kwalità tal-prodotti illi eh, jinsabu fl-istess pakkettjar eh, iżda li jvarjaw minn xulxin, eh, għed nitkellem dwar kimika ħafna drabi dwar rikel u koll, iżda primarjament dak li huwa famuż huma il-powders tal-ħasil eh, li għandhom ismijiet differenti iżda kontenut l-istess jew viċi versa. Li fl-Slovan, Slovakkja jidirli li kienem uh, autorità tal-drittijiet tal-konsumaturi li approvat li eh, konfermat, anzi li kienem differenza eh, fil-prodotti li kienu qed jimbijaw. Issa xtaqna xi rapport, nispera li l-Kummissjoni u hawnhekk qed nappella lilek eh, fissem l-na il-koll li votajna għal dal-proġett, il-Kummissarju u l-Kummissjoni tappoġġa dal-proġett għal favur id-drittijiet tal-konsumatur. Grazzi. Grazzi. Fissem is-Soċjalisti l-Revli Denti, grazzi. Jiena xtaqt niċċara l-punti li l-iskandalu tal-Volkswagen wera. Mhux biss lakuna fis-sistema tal-kontroll tal-emissjonijiet, iżda wkoll lakuna gravi għal ħarsien tal-konsumaturi Ewropej kif eh, huwa uh, e, anki fid-dawl ta' dak li ġara fil-konsumaturi Amerikani dawn ukoll ħadu rimedju u allura jiddispeċini ngħid li m'għandniex mekkaniżmu Ewropew għal rikors kollettiv mhux kontra l-Volkswagen għax dan huwa każ wieħed biss, iżda dawk l azjendi kollha illi jridu er-, jagħmlu erq għaskapitu tal-konsumaturi Ewropew. Allura wasal il-waqt illi konna proposta leġislattiva għaliex il-kumplament. Ok, tajje, pero naħseb illi fuq tema bħal din biex niddefendu l-konsumaturi tan Ewropej, irrid ikonna possibilità illi konna strumenti legali Ewropej biex inwieġbu għal dawk il-każijiet fejn ikun hemm minn kwalunkwe tip ta' kumpanija. Jiena għandi diversi mistoqsijiet, però naħseb għandna kol nagħtu possibilità lill kollegi l-oħra illi jwieġbu. Grazzi. Grazzi ħafna. Ma naħatta li sijar. Issa, fisem għalde jina għandi mistoqsija. Mela, fil-fatt aħna dottajna dal-aħħar proposta ta' Olga Roja u anki tiegħi biex investigaw aktar problema tal-prodotti ta' kwalità doppja fl-Ewropa u kif taf sewa inti, għaliex eh, inti mir repubblika ċeka, din hija kwistjoni sensittiva ħafna għal persuni li jgħixu fil-Polonja, Repubblika Ċeka, ecc. U allura x'nistgħu nagħmlu bħalissa lil in mill-istudju l-investigazzjoni. It-tieni mistoqsija tiegħi issa dwar il-kas tal-Volkswagen. Jena kelli u koll mistoqsija minn ġurnalista mill-Repubblika Ċeka tal-Odu. Iva kena risoluzzjoni mill-Parlament fl-aħħar plenarja fejn aħna edna illi iva il-konsumaturi Ewropej irriġu kompensati. Issa, l-Unjoni Ewropea se tagħmel aktar dawn il-konsumaturi. U allura forsi nista' ngħaddilek ukoll din il-mistoqsija. X'nista' nagħmlu aktar, però grazzi għal eh, vuċi tiegħek, vuċi soda dwar dan il-każ inti kont viżibbli ħafna anki fil-medja u din hija xi ħaġa li napprezzaw. Issa dwar il-kuntratti diġitali Dawna u koll eh, din posposti xiftit u diġa kena posponiment qabel u għallura eh, inti kontenta bil-posponiment għal dak xaqsam il-proposta tal-prodotti tangibli anki minħabba l-fat li jisa għandkom il-rizultat tarifit. Nistaw b'xi mod nemendaw il-proposta jew imbidluha grazzi ħafna. Issa, minni xet nara e, talbit għal gwe, għassa għanna il-mistoqsija tal-ħodol. Grazzi il-komissarju għal-prezenza taħallum. Mela, dwar il-CPC, intom diġat tkellimtu dwar il-kumpensa għal-konsumaturi, nittama l-Konsil u l-Parlament u l komissjoni saw jatmu flimkien, biex bekk nikkonvinċu l-Konsil dwar dan il-punt. Iżda jina u kolim ħazba dwar differenzi tal-approċċi ta' zuzzjonijiet dwar eh, sospensjoni tal-websites li inti semmejt fil-Parlament aħna għamilna salvagwardji b'saħħithom biex bekk naċċertaw illi kwalunkwe miżuri mill-autoritet tal-konsumaturi jimmiraw il-fornituri ospitanti u mux eh, dawk li provdu servizzi tal-internet biex naċċertaw li il-miżuri l-aktar b'saħħithom li kollhom l-aktar impatti fuq drittijiet fundamentali jiġu approvati mill-qrati l-ispezzjoni tal-postijiet involuti iżda anki sospensjoni ta' websites. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwar din il-ħaġa? issa il-kontratti digitali. Għal kem għadna ma votajniex fuq dan il-punt fil-Parlament, hemm konsensus wiesa illi dwar il-proposta tal-kontenut digitali irridu kriterji eh, komuni ġviri mhux bizzejiet illi il-bejja jistgħu jikbu li jridu fit termini ta' servizzi u sakemm il-konsumaturi jaqblu il-prodott jew servizz huwa meqjus li huwa f'konformità, partikolarment jekk sena nimmiraw għall-organizzazzjoni sħiħa huwa importanti allura li konna standard għoli għal-konsumaturi. U għemmek jina mħazba dwar il-gerarkija ta' rimedji għalix partikolarment għal-kontenut digitali ħafna drabi huma l micropayments eh, la lasijiet żara l-inqas minn euro għal xi MP3 bħal affarijiet bħal dawn u allura l-gerarkija ta' rimedji tista' tkun problematika meta nqisu li ħafna drabi l-konsumatur volontarjament se jmur għal xi tip ta' tpattija jekk ikun hemm għażla adattata. Tielet mistoqsija dwar whistleblowing. Dan huwa punt li dejjem nixtieq insemmi meta ikon opportunità skandlu bħal Dieselgate seta eh, ġi żvelat ferm qabel li kieku kenna il-protezzjoni eh, meħtieġa l whistleblowers u allura aħna u koll dan il kumitat ikkonfermajnieh dan il-punt, bekk il-Kummissjoni x'qed tippjana hawnhekk. Nistgħu nistennew proposta leġislattiva dwar protezzjoni bħal din din is-sena se tkopri orizzontalment il punti politiċi ewlenin tal-politika Ewropea. Grazzi. Ok, so was Commissioner's Tajjeb. Bil-permess tal-Kummissarju, l-ewwel nagħdu l-kelma li tliet kelima fuq il-lista Lucy Anderson. Grazzi ħafna Sinjura President, Sinjura Kummissarju, jiena nixtieq nistaqsik xi mistoqsijiet dwar il-proposta ta' beħ ta' prodotti online u offline bħalma qed nixtieq nenfasizza li hemm xi kwistjonijiet li għandna rridu ħarsu lejhom jekk din proposta tiġi estiża l-prodotti mibjuja fl-Unjoni Ewropea, però f'termini ta' armonizzazzjoni tkun ikun xikun il-livell ta' armonizzazzjoni huwa ċari li fil-plassi ċertezza legali hija importanti u rridu niżguraw li negozji u il-konsumaturi jkunu jafu x'inhu drittijiet tagħhom meta konnet u l-emendi bħala shadow għal din il-proposta kont interessata f'artiklu 17 mod partikolari nassiguraw konformità mal ma' direttiva għandix tasib dwar dan unbat Nerġaw lura għal Dieselgate il-fat illi meta nitkellmu dwar drittijiet tal-konsumaturi f'ċirkustanzi bħal dawn jrid ikollna mekkaniżmi legali sabiex nippermettu persuni fiziċi jew entitajiet sabiex um, jitolbu għal rimedju għaliex meta nqablu dak li ġar fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Uniti naraw differenza hemm kwistjoni hawnhekk u rridu b'mod raġonevoli mingħajr piżejjed nassiguraw li n-nies ikunu jistgħu jistaqsu drittijiet tagħhom. Grazzi. Olga Sherenova. Grazzi ħafna. Għandi problema żgħira għaliex xi kollegi tiegħi diġà esprimew il-punt li xtaqt nesprimi jien, nixtieq nirringrazzja l rapporter għal regolament CBC, nixtieq ukoll nenfasizza l-fatt li bdejna it-trialogi f'din il-ġimgħa, bdejna t-taħditiet mal-Kunsill dwar ċertu suġġetti inklużi fir-rapport illi ġie adottat bis-saħħa. Aħna fil-kumitat kellna op opinjoni b'saħħita aktar minn tal kunsil Għalhekk nisperaw li jkollna l-appoġġ tagħkom u nikkonvinċu il-Kunsill fil-rimedju kollettiv issa dwar il-kwalità. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2013 tistaqsi lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tagħmel stħarriġ tas-suq fid-dettall illi jappoġġa jew jiċħat ir-riżultati dwar prodotti tal-ikel u mhux tal-ikel. Jiena lek kuntenta illi ftemna dwar il-proġett pilota illi kien appoġġjat mill-kumitat tagħna llum u kuntenta illi intom tappoġġjaw il-passi tagħna u se tkun waħda mill-attivitajiet inklużi fil-baġit tas-sena d-dieħla għalhekk finalment nistgħu innedu il-monitoraġġ tas-suq. Jiena personalment naħseb illi għanna natu l-importanza mistħaqqa li dawn il-kustjonijiet għalli xirtu kran fiduċja fl-Unjoni Ewropea rridu naraw kif qed tiffunzjona fis-suq intern. U rridu naraw li ċittadini tagħna huma ittrattati bl-istess mod. U jina kontenta illi daqstan snin wara li bdejna nitkellmu dwar dan il-punt ħafna kollegi appoġġaw. L-aħħar kellima fuq il-lista tiegħi. Gabat. Grazzi ħafna Sinjura President u grazie Kummissarju Rova għal klim tiegħek. Jiena kuntenta wkoll għal għalli kellna ġewwa Strasburgu għaliex bekk stajna nagħmlu progress fuq numru ta' problemi. Jina stajt niltaqa miegħek mal-impjegati tijaj u r-rapporter Zohra. Naħseb illi din is-sena ser nagħmlu ta' kollu nistgħu sabiex nikkonkludu negozjati mal-Kunsill. Għandna problemi emerġenti dwar kwistjoni diġitali illi jgħu taħt is-setat ta' trattati u ma nistgħux eh, infarfru dal-affarijiet. Jina kuntenta li qed tkun daqshekk sinċira dwar il-kwistjoni ta' tul tal-ħajja. Jina mux tada bil-regoli li għanna bħalissa, ma nistax nemmen illi hemm l-istess garanzija għal bajru u għal magna tal-ħasin. Nafu illi dawn il-prodotti għandhom tul ta' ħajja kompletament differenti. Fil-kas ta' kontenut digitali, irridu nagħmlu l-istess distinzjoni. Għalhekk naħseb illi huwa pożittiv ħafna illi inti tixtieq tanalizza dawn ir-regolamenti u tipprova ssib soluzzjoni nispera tkun għadha pożittiva. Oġobni wkoll mill-klim tiegħek il-fatt illi hemm melodija ġdida ġeja minnaħat tal-Kummissjoni meta niġu għal Dieselgate, Volkswagen Gate jew is-sejħila xi sejħila. Jidher illi hemm xi kumpanija oħra involuti wkoll. Hawnhekk il-protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea qiegħda organizzata mod differenti fi stati membri differenti f'xi każijiet, xi stati membri m'hemmx assistenza legali għal assoċjazzjonijiet tal konsumaturi. Ħadd mandu rimedju għal telf fil-valur tal-karozza illi xtara. Irridu naħsbu naraw kif nistgħu nsibu rimedju kollettivi jew assistenza legali li tista' tiġi provduta fi kwistjonijiet globali bħal din irridu naraw kif iċ-ċittadini tal-Istati Uniti tħallsu għad dannu illi ġarbu. Kien ċar illi aħna bħala parlament staqsejna għal dan, però kien hemm rifjut deċiżiv min-naħa tal-Kummissjoni, però qed naraw progress u nispera li jkun hemm riżultat pożittiv. Grazzi ħafna. Sinjura Kummissarju, naħseb illi smajt ħafna kummenti u mistoqsijiet naddilak il-kelma sabiex twieġeb. Grazzi ħafna, Sinjuri, grazzi tal-mistoqsijiet u kummenti ta'kom. Kif ukoll xi ispirazzjonijiet jiena ser nibda billi nirreġixxi għal kummenti ta' Sinjura Gepard jekk kitob tħarsu lejn din is-sitwazzjoni b'mod pożittiv aħna kuntenti. meta najdu li rridu ħarsu lejn kwistjoni fisser illi għanna intenzjoni ma rridux nevitawa għanna pjan illi noħorġu bi proposti konkreti fi żmien raġonevoli. Naraw kif nistgħu nimxu l-qudiem, speċjalment fil-każ tal-proposta tar-rimedju kollettiv. Issa ser ngħaddi għal mistoqsija tal-ADR riżoluzzjoni ta' tilwima alternattiva. Qabel l-iskadenza jiena xtaqt illi nagħmel azzjoni ta' pubbliċità fl-Unjoni Ewropea u nirreferi għas sistema tal-ADR u speċjalment l-ODR u nirrakkomanda li nisa biex jużawhom għaliex iż-żmien tal-miliet huwa iż-żmien fejn in-nies jixtru ħafna prodotti online. Però ma kont eh, kelli skoraġġament milli nagħmel dan għaliex fuq livell ta' stati membri rajna li kien hemm nuqqas ta' preparazzjoni teknika sabiex nibdew is-sistema. F'April tal-2017 qatt hemm dewmin u problemi fuq livell tal-istati membri mhix sensa mill dawn l-istati, però aħna b'mod individwali qegħdin niddiskutu niddibattitu mal-ministri responsabbli u edha ninkoraġijom sabiex ikunu konformi ma' leġislazzjoni għaliex Is-sistema ideali hija fuq livell ta' Unjoni Ewropea għalhekk jekk xi stati membri ma jkunux qed jaħdmu b'mod tajjeb is-sistema kollha ma tistax taħdem. Għalhekk qegħdin nimbuttaw għal ħidma u nerġa lura bitweġiba aktar tard mal-ewwel opportunità u nisper li r-rapport ikun aktar pożittiva dwar xogħlijiet fis-sistema il-kummerċanti qed jużaw din is-sistema għandhom il-link għall-ODR, però bħalma qedtu f'ħafna drabi il-konsumaturi jindirizzaw il-kummerċanti u ma jużawx is-sistema tal-ODR bisih, però ma xi ħażin. Aħna ħloqna sistema għan-nies sabiex ikollhom rimedju aħjar u aktar ta' malajr, emma dwar 70% tan-nies li sempliċement jaqtaw qalbhom meta jixru xi ħaġa li ma taħdimx jaqtaw qalbhom għaliex jafu illi sabiex ikun hemm rimedju jiswa ħafna flus, jieħu ħafna żmien u għad diffiċli ħafna lek aħna kuntenti illi l-ODR tista' wkoll tibdel din il-mentalità u n-nies ikunu aktar tisa sabiex jużaw dan anki fit-tilwin transkonfinali għax dan u għalan fl-aħħar mill-aħħar jiena pożittiva dwar it-tlestija tas sistema f'ħin waqtu u jiena inwetkom li namel pubbliċità kbira qabel il-miliet tal-2017. Rridu namlu dan, rridu nuru l-Unjoni Ewropea għandha xi ħaġa prattika għal kull konsumatur, m'għandniex biss kliem sabiħ u leġiżlazzjoni. In-nies irridu jaraw id-differenza fil-but tagħhom u rridu jafdaw fina. Fuq il-kwalità doppja ta' ikel u prodotti kimiċi kien hemm ħafna mistoqsijiet se nipprova inkopri dawn kollha risposta waħda ma kontx hawnhekk meta intom adottajtu r riżoluzzjoni, però din mhix skuża. Jiena involvejt ruħi f'din il-problema sprovajt insib soluzzjoni u wara li fallejna fl-aġenda tas saħħa tal tal-protezzjoni u fil-kwalità tal-ikel għaliex manna lebda riżultati illi prodotti ta' kwalità baxxa huma ta' detriment tas saħħa sfortunatament għax irridu evidenza ta' dan sabiex nirreġixxu kontra dan. Dwar il-kwalità tal-prodotti m'għandniex regoli tekniċi eżempju nejdu, in-nutella għandha jkollha din il-kompożizzjoni, ma nix dawk ir-regoli, għalhekk jiena involvejt ruħi fil- fil-problema, um, ma nix normi tekniċi għal kull se tkompli il-komissarju bat nieħdu aktar mistoqsijiet. Jiena nikkonsidra l-kwistjoni bħala kwistjoni tiegħi għaliex jiena konsumatriċi wkoll. Jiena qed iħares lejha il perspettiva tal-suq uniku Ewropew. Meta tneħħi il fruntiera naffaċċaw is-sitwazzjoni fejn l-istess ehm, ditta ikolla kwalità doppja tal-ikel u dawn jinbieħu u jiena naħseb illi dawn huma prassi kummerċali inġusti. Naħseb illi għandi punt legali illi tini aktar probabilità li insolvi il problema mill-kollega bil-kollegi li jindirizzaw is-sigurtà tal-ikel protezzjoni tas-saħħa. Jiena ħabbart lill ministri tal-Agrikoltura illi ser niġbru l-informazzjoni mill-autoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi staqsejna għal din l-informazzjoni u għanna skadenza sal-aħħar ta' April, ġifir ftit ġranet oħra, għana ser nanalizzaw is-sitwazzjoni mir reazzjonijiet tal-kollegi tal-autoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Din hija l-problema tal-Ewropa tal-Vant u għawek din hija ċitazzjoni din iridu nuruwa permezz tal-evidenza u l-informazzjoni li qed niġbru. Jiena nixtieq nirringrazzja lil min għamel l-istudju u nirringrazzja wkoll l-persuni li ġabru l-materjal sabiex nimlew il-vojt fl-istampa, però qed naraw il-fenomenu qiegħed hemmhekk jiena konvinta illi din hija xi ħaġa l għandha titwaqqaf għax inkella mhux biss ikollna prodotti bi kwalità doppja, però jkollna konsumaturi b'kwalità doppja. Bil-fors rridu naġixxu hawnhekk. Wara li jkollna l-evidenza jiena f'Ġunju Sernadi għal grupp tal livell oli li jindirizza l-kwistjonijiet tal-katina tal-ikel ma nafxu xet terminu tajjeb, u ninformom dwar is-sitwazzjoni u hemmhekk niftemu dwar it-triq l qudiem jiena ċerta li dan huwa il-mument it-tajjeb wara li nanalizzaw u jkollna l-evidenza, dan huwa il-moment sabiex l-autoritajiet tal-protezzjoni tal konsumatur f'kull stat membru jitkellmu mal pajjiżi ġirien fejn hemm prodotti ta' kwalità differenti u jibdew azzjoni koordinata. Jiena għawek mux għed nitkellem dwar leġizlazzjoni ġdida, imma dwar infurzar aħjar għabbażi ta' evalwazzjoni legali ċara. Il-Kummissjoni ser tibda toħroġ b'evalwazzjoni legali ċara ta' prassi kummerċali inġusta u l-Istati membri jibdew jaġġixxu għabbażi ta' dan. aħna jiena qed nitkellem fismi, jiena se nkun attiva ħafna u għandi l-pjan ukoll illi nitkellem ukoll ma' xi kummerċanti illi għandhom ibieħu dawn il-prodotti, joffru prodotti ta' kwalità doppja fuq iż-żewġ naħat tal-istess frontiera. Irridu ukoll nollu interess tal-konsumaturi infushom għax xi stati membri l-konsumaturi ma jużawx is-seta tagħhom. Pereżempju, billi ma jibqgħux jixtru ċertu prodotti, imma hawnhekk irridu jkunu informati tajjeb dwar lin prodotti huma ta' kwalità aktar baxxa jiena wkoll tkellimt ma' xi kumpaniji teknoloġiċi għaliex irid ikun hemm xi mod teknoloġiċi teknoloġiku sabiex nidentifikaw dawn il-prodotti ta' kwalità doppja billu nizzaw per eżempju il-mobiles niskanjaw il-barcode per eżempju irridu nsibu xi mod innovattiv kif ninformaw lin-nies dwar li huma l-prodotti konċernati u li prodotti għandhom jifqu jixtru għaliex għawek jitħolu kolla ġiru l-interess tal-konsumaturi. Nishtiq illi noħorġu b'riżultati fi żmien qasir. Is-sur Danti staqsa wkoll dwar il-każ tal-Volkswagen kien hemm ukoll mistoqsijiet oħra relatati ma' dil-kwistjoni Hemm differenza kbira bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Jiena u koll kondi dizappuntata minn dan il-kas u dwar is-sitwazzjoni tagħna illi ma nistewx naġixxu fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Intom saqsejtu x'inhu l-pass li jmiss? Awek irridu nkunu b'saħħitna sabiex nimbottaw il-regolament tas CBC bil-mod kif aħna proponejnija. Irridu nkunu b'saħħitna sabiex nisistu fuq dak li proponejna fil-regolament. Jina diġa ħabartan fil-laqa tal-Kunsil illi aħna se nkunu ħarxa fit trialogu għaliex aħna proponejna għodot prattiċi ta' kif aħna nistgħu nirreaġixxu dwar dan id-dannu massiv li jista' jiġri fuq livell tal-Unjoni Ewropea u l-każ ta' Volkswagen huwa wieħed minnhom. Aħna qed nimbuttaw għal bonus mhux finanzjarju jiena f'Settembru li għadda sħaqt fuq kumpens fil-forma ta' garanzija posposta jew perjodu ta' garanzija postpost għal raġuni tajba għaliex Volkswagen ħadet l-impen illi issewwi il-karozzi affettwati u tagħmel dan fuq 85% tal-karozzi sal-ħarifa, pero jiena suspettuża fuq l-impatt fuq il-karozzi, fuq il-karozzi, hemm każijiet fejn din it-tiswija tista' taffetwa il-konsum u l-effettività tal-karozza aħna nixtiequ għalhekk li konsumaturi jkollhom perjodu ta' garanzija itwal wara din it-tiswija sabiex ikollhom aktar ħin illi jistaqsu għar rimedju f'kas li kunem impatt negattiv fuq il-karozza, ġifiri din hija miżura pratika ħafna li jina qed ninsisti fuqha. Ovvjament, il-kompetenza legali tiegħi mhix b'saħħitha għalhekk fl-istess ħin jiena tħalt f'dialogu mal-awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur u aħna qed naħdmu fuq azzjoni koordinata billi namlu dak kollu li nistgħu nieħdu l-passi kollha possibbli fuq livell ta' stati membri. Aħna naħsbu li l ġurisdizzjoni aħna nikkonsidraw anzi l-ġurisdizzjoni ta' kull autorita ta' protezzjoni ta' konsumaturi, però rrid insemmi wkoll li għandna sistema frammentata ħafna qed naraw illi dawn l-awtoritajiet m'għandhomx l-istess odot, m'għandhomx l-istess seta' legali sabiex jaġġiċċu f'ċertu sitwazzjonijiet. U din hija xi ħaġa li qed nippruvaw inbidlu u ntejbu permezz tar-regolament ta' CBC. U aħna se nkomplu nagħmlu dwar dan per ta' rifit u Inkoplu naħdmu fuq il-possibilità ta' rimedju kollettiv għal konsumaturi Ewropej. Irridu wkoll nagħmlu analiżi propja ta' kif ir-rimedju kollettiv jista' jaħdem fl-istati membri. Xi stati membri diġà għandhom dan l-istrument u irridu niżguraw illi ma noħorġux bi proposta illi tkun simili għall-azzjoni ta' klassi tal-Istati Uniti, naħseb il-sistema tal-Istati Uniti għadda xtaqsam iktar ma' negozju mal-ġustizja din hija xi ħaġa li ma rridux l-Unjoni Ewropea għalhekk irridu noqogħdu attenti illi jekk niproponu xi ħaġa ta' natura leġislativa jkun hemm il-protezzjonijiet neċessarji kontra il-litigazzjoni abbużiva, rrit nisħaq fuq dan din hija priorità. Il-proposta ta' rimedju kollettiv ser namlu evalwazzjoni dwara dis-sena u fil-ewwel nofs tas-sena d-dieħla għalhekk naħorġu bi proposta fis-sena d-dieħla. Nixtieq li din tkun kemm jista' jkun malaj. Diġà tkellimna dwar il-kwalità doppja, issa kontratti digitali fuq prodotti tangibli, aħna nafu fejn il-problema, aħna ipproponejna armonizzazzjoni sħiħa għal xiri online, ipprovajna inneħħu il-piżijiet amministrativi bejn l-istati membri billi nintroduċu reġim wieħed uniku għal suq uniku digitali fl-Unjoni Ewropea u għamilna dan għal-an tajjeb għaliex il-bejħ online m'għandux ikollu frontieri, dan huwa element importanti wkoll taħt l-istrateġija tas-suq uniku digitali din hija waħda mill prioritajiet tagħna. Però permezz ta' din il-proposta aħna rajna illi sa ċertu punt qed innaqsu il-protezzjoni tal-konsumaturi f'xi stati membri. U intom biex xieraq tajdu illi din hija xi ħaġa illi għandha terġa' tiġi konsidrata, però se nkun ċara għal prodotti online jiena kontlesta illi nippromovi din is-sistema anki bin tnaqis fil-protezzjoni tal-konsumaturi ftit stati membri għal xi elementi. Però li morru għal dawk offline u kol ma nistax nimmaġina illi narmonizzaw bisih ir reġim ta' periodu ta' garanzija u rimedji għal bejħ offline. Per eżempju, fil-ħanut fit-triq tijaj u fl sin innaqsu il-protezzjoni tal-konsumaturi jiena minix se nkun dik il-persuna li mmur ġewwa l-Irlanda illi nispjega li Sinjura O'Connell għalfejn para komissarju tal-protezzjoni tal-konsumaturi naqqast il-protezzjoni tagħha, jiena mhux ser nagħmel dan. Aħna qed nippruvaw insibu soluzzjoni sabiex forsi narmonizzaw il-bejħ online u offline, però rridu nsibu soluzzjoni għall-istati membri li diġa għandhom protezzjoni ola, irridu nippruvaw nagħmlu dan. Però rridu wkoll noqogħdu attenti dwar l-iskadenzi. Rridu naġixxu ta' malajr. Aħna ser nistennew ir-riżultati tal-istudju fuq e, tul ta' ħajja ta' prodotti jiena kurjuża dwar riżultati tal-istudju, però fl-istess ħin irrid is-sempliċità għall konsumaturi marriċ inżid laqqas biżijiet għal kummerċanti dawn huma il-prinċipli li jigwidawni u rridu noqogħdu attenti naħdmu b'attenzjoni. Intlift fil-karti tiegħi. Is-Sinjura Reda nikkonvinċu l-Kunsill Iva ejja nikkonvinċu lill-Kunsill illi cpc trid tkun b'saħħitha. jiena anki jekk m'għandix il-kompetenza lesta li nedu l-kompetenza il-proċedura anzi jekk narraw sar fuq livell tal-Unjoni Ewropea ma tamil sens illi namlu dan, però qed naħdmu fuq kontenut digitali jina ċerta li mixjin fid-direzzjoni tajba sabiex nispeċifikaw kriterji ta' konformità soġġettivi u obġettivi sabiex ikollna livelli għala ta' protezzjoni u iżommu mal-ġerkija ta' rimedi naħseb illi wasalna l-konklużjoni tajba billi ikollna żewġ livelli u jkollna proċedura maġra bejn l-ewwel livell it-tiswija u l-impjazzar u it-tieni livell illi terġa' tieħu flusek lura. Naħseb illi qegħdin f'pożizzjoni tajba anke fil-kunsill fejn kien hemm ħafna mistoqsijiet u kommenti dwar il-whistleblowing. Dan huwa suġġett diffiċli. Irridu però niftakru illi hemm ħafna affarijiet diffiċli rridu niddeċidu fuqhom. Jekk qed nitkellmu fuq livell tal-Unjoni Ewropea dan huwa aktar diffiċli mill-livell tal-Istati membri u jiena naf dan boċċar għax kellna diskussjoni imqanqla mal-Ministri tal-Ġustizzja kull stat għandu livelli differenti ta' protezzjoni tal-whistleblowers. U l-istati membri stess jgħidu illi l-aktar ħaġa diffiċli u li tagħmel differenza bejn l-eroj u l-kriminali. Min u l whistleblower fidi tajba. Din hija importanti ħafna il-koll ikkonfermaw l-istati membri koll ikkonfermaw li jridu nibdew minn dal-punt. Qed naħdmu fuq studju illi ser jivverifika l-possibilità illi naġixxu għabbażi leġislattiva fl-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin nistudjaw is-setturi fejn diġà hemm il-leġiżlazzjoni għaliex hemm xi setturi fejn il-protezzjoni tal-whistleblowers hija armonizzata fuq livell ta' Unjoni Ewropea issa qed nintroduċu protezzjoni b'saħħitha tal-whistleblowers taħt l-uffiċċju tal-prosekutur Ewropew. Fit-tieni nofs ta' din is-sena nista' niforma fejn joħduna l-passi. Jekk għandkom xi ideat, aħna ħan nilqawhom nilqaw l-ideat u l-proposti tagħkom l għaliex din hija kwistjoni importanti ħafna. Issa, fil-rigward tal-kwistjonijiet online u offline ġat kellim dwarhom, tgħid il-Kummissarju. Il-proġett pilota tal-prodotti ta' eh, kwalità doppja diġà tkellimna dwarhom fuq l-iskop tal-problema, l-ambitu tal-problema. Fej bħalissa qed niffaċċjaw definizzjoni tal-ambitu tal-definizzjoni anzi fejn qed li l-aspett ġeografiku u anka lejn il-prodotti rridu naħdmu fuq il-ġbir tal-evidenza fuq il kwistjoni Signora Gepard bdejt bik u se finalizza dal-waqt. Din is-sena xtaqna nikkonkludu n-negozjati fil-Kunsill fuq il-proposta tal-kontratti digitali. Ovvjament il-kontenut digitali il-pass ħajkun aktar maġġel u xtaqna nżommu bħala pakket iżda issa qed naraw li dan se xekkel il-proposta tal-kontenut digitali u mhuwiex l-iskop tagħna li ndewmu l-affarijiet. Sen niddiskutu f'Ġunju fil-Kunsill dil-kwistjoni u bħalissa qed naħdmu mal-Kunsill fuq il- eh, kwistjoni u d-dibattitu ta' orientazzjoni fuq il- Eh, bejħ tal-prodotti digitali fuq l-internet eh, se għandu jkun eh, diskuss taħt il-Presidenza Estonjana, l-ura dan huwa l-kalendarju. Iżda daw se jkunu l-azzjonijiet li se jimxu fil-Parlament Ewropew fejn se naraw il-drabilità tal-prodotti fuq l-assistenza legali Grazzi ħafna ta' dil-ispirazzjoni rridu nħarsu nevin eżaminaw dil-kwistjoni. Ovvjament meta l lura li l-proposta rigward il-collective redress. Rridu nistennew eh, Meridu naraw jekk aħniex ħan eh, niddiskutu dil kwistjoni b'mod eh, wiesa ħafna fejn inkludu kollox jew nkella nilimitaw għal kwistjoni aktar speċifiċi biex imbagħad naddu l-informazzjoni lin nies u naraw jekk eh, nkunu x'nistgħu norganizzaw il-kwistjoni aħna stess jew nkella jekk kunx hemm xi entitajiet li rappreżentaw lin nies f'każ ta' nuqqas ta' qbil Naħsbu wkoll dwar l-użu ta' proċeduri fil-rati, iżda wkoll l-ADR, għaliex naħseb dak u għal-mot il qoddim mm, sabiex naqsu il-pis eh, mill- rati eh, Ewropej, qed nitkellem ukoll eh, fisem bħala bħala kummissarju tal-ġustizzja wkoll. Grazzi, tirrealizza li hemm aktar membri femminili eh, preżenti bħalissa u inqas eh, irġiel. Naf illi kien hemm numru ta' persuni li xtaqgħu jerġgħu jitkellmu iżda ma naħsibx li għad fadlilna ħin. I think you answer eh, Fil-qosor, Iva, dinja kwistjoni importanti ħafna għalina. Jekk nippermettu l proċedura li fl-istess eh, konsumaturi bih l-istess prodotti eh, li huma differenti għalissa eh, dan naraw fl-ekkim sejħa stati membri l-ġodda jew fil-istati tal-vant. Iżda din hija xi ħaġa li ma nistax nippermettuha. Jekk trid bih prodotti differenti f'pajjiżi differenti Nasib eh, dan huwa aċċettabbli, iżda m'għandux jidher daqs li kiku huwa l-istess prodott eh, li li jissejjaħ b'isem l-istess isem f'pakket differenti dan dan eh, qed nitqu bil-konsumaturi. Ovvjament, grazzi ħafna tal-involviment tiegħek u nappoġġjak fil-ħidma tiegħek. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna Lulja xtaqt titkellem inti wkoll mal malajr. Iva, xtaqt insemmi li l-ħodor res u abbozz ta' direttiva fuq il-kwistjoni tal-whistleblowers naħsbu li huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni timxi l qudiem bi proposta leġislattiva naħseb li eh, l-evalwazzjoni tal-istudju huwa l-ewwel pass eh, kella appoġġ unanimu eh, meta votajna fuq għall strument leġislattiv ma' rabta ma' din. Grazzi naddu għal-kummissarju, ovvjament, naħdmu fuq proposta leġislattiva din hija xi ħaġa li se nużaw ir-riżorsi kollha tagħna sabiex nagħmlu dan b'mod ġust għaliex dan huwa importanti ħafna. Issa fuq ir-rigward tal-kwalità doppja tal-prodotti rridu nkunu lesti biex ehm, in-nies jitqu bejna illa li diġa kien hemm min qal li intom qed tissolvu l-problema tal-fingerprints meta l-Unjoni Ewropea għandha ħafna ħafna aktar problemi u dejjem jiena rispondejt li le dan huwa dejjem il-problema li n-nies l-Unjoni Ewropea tinsab fuq in-naħa tal-konsumaturi. Allura rridu nkunu ċari bl-argumenti tagħna eh, biex nevitaw xi tip ta' karikaturi kontrina. Grazzi ħafna, Kummissarju. Meta nitkellmu dwar il-kwalità doppja ta' ikel ta' prodotti eh, rridu niddiskutu għan u neżaminawa u naraw kem nistaw namlu. Grazzi ħafna signora kummissarju għal darboħra tal-ħin tijak u tal-li tajtna il-perspettiva tijak tal-agenda u bil eh, fil-laqali miss. Issa, dan u għatmim ta' din il-laqaw nkomplu bħala bil-laqa tal-koordinaturi. Grazzi.